So, liebe Kolleginnen und Kollegen, herzlich willkommen zu der Sitzung unseres Ausschusses. Signori, merba għal-laqa l-lum wara nofsinar. L-biraħ kienet ġurnata ta' btala unek fil-Belġu u għalina il-ġimma ta' ħidma bdiet l lum Fuq il-punt numru wieħed fuq l-agenda tagħna irrid ngħid li għada se niltaqa' ma' surdima s bejn l-11 u n-nofsija u il-punt numru 6 fuq l-agenda tagħna ġi irtirati ġifiri dik li kienet l-adozzjoni possibbli ta' korriġendum għal regolament tal-kosmetiċi. Dan il-punt issa nitrattawħ waqt laqa oħra. U wara dan nassumi illi l-agenda issa ġiet approvata naddu għal punt li miss najdilkom illi għanna il-lingwi kolla apparti uh, l-Estonjan u il-lingwa tal-Latvija. Għanna tim ta' televizjoni illi edin jakkompanjaw xaħut mill-kollegi tagħna, għaw xaħat li għandu xi oġġezzjoni għal dan. Huwa importanti illi nies minn barra dan il-Parlament madwar id-dinja jkunu jistgħu wkoll isegwu id-diskussjonijiet tagħna. Jiena irrid nirreferi għal laqa li għali saret hawnhekk fi Brussell il-ġimgħa li għaddiet laqa fejn eh, ġi diskuss ħafna l-bidla fil-klima fil-kontest ta' trattat ta' Lisbona. Ħadna gost illi rajna illi hemm 27 pajjiż illi qegħdin jappoġġaw il-pakket dwar il-klima bil-possibilità ta' tnaqqis ta' 30% ta' CO2 sal-sena 2020 jekk il-pajjiżi li qed jiżviluppaw jagħmlu l-istess sforz li rridu nagħmlu aħna. Dwar il- finanzjament hemm 100 biljun euro illi se jintnefqu sa sena 2020 u aħna nixtiequ illi dan l-ammont jiġi aċċettat. Aħna smajna li l-pożizzjoni uffiċjali tal-Unjoni Ewropea għada ma ġietx finalizzata, ovvjament parzjalment minħabba eh, raġunijiet ta' tattika għaliex se jkun hemm bidla fil-presidenza f'qasir żmien u għatem ħafna xogħol xi jsir qabel il-laqgħa ta' Copenhagen. Imma kien hemm punti oħrajn illi ridna niddiskutu nhar il-ħamis li membri ta' delegazzjoni li sejrin Washington u ma se jitkellmu mal- uh, rappresentanti mill-Stati Uniti, l-Europa edha fuq il-linja ta' qoddim fil-ġlida kontra l-bidla fil-klima u għatem pajizi oħrajn illi rridu juru l-istess impenn illi urejna aħna b'mod partikolari lejn dak li huma obbligi konkreti li aħna rridu illi eh, joħdom kulħadd. Nitkellmu iktar dwar dan nar fil-ħodu. Naddu għal punt numru 3, l-approvazzjoni tal-minuti tal-laqa ta' 30 ta' settembru. Jekk ma jkun webda oġġezzjoni sa' tmim il-laqa dawn il-minuti jiġu approvati u hekk issa ngħaddu mill-ewwel għal punt numru 4. Ġifier skambju ta' opinjonijiet ma' Geert Danset li huwa direttur eżekuttiv tal-Aġenzija Ewropea tal-Kimika f'Helsinki. nittamaw illi nkunu nistaw naħdmu id-fit ma'kom fil-Kumitat għall-Ambjent. Dan kien wieħed mill-akbar proġetti waqt l-aħħar perjodu leġislattiv tal-Parlament sar saret ħadma ħidma ħafna ħidma fuq dan is-suġġett miż-żewġ naħat waqt l-aħħar laqgħa tal-Kumitat aħna ressaqna mistoqsija lill kummissjoni dwar l-implementazzjoni ta' REACH u Aħna kontenti ħafna li eh, inti qiegħed magħna llum sabiex nistgħu nkomplu fejn ħallejna fid-diskussjoni tagħna din l-aġenzija ta'kom hija waħda mill-iktar aġenziji importanti sabiex aħna kunu nistgħu nwettqu il-wediet tagħna u l-kumitat waħerqan ħafna biex jisma' kif huma sejrin l-affarijiet u żgur li se jkun hemm mistoqsijiet wara. U mingħajr iktar dew minn nagħti l-mikrofonu lilek, Sur Danset. Sur President, onorevoli membri tal-Kumitat, jina kontent li qed ikolli l-opportunità li naġġornakom fuq il-progress li sar fl-Aġenzija tagħna mill-aħħar diskussjoni li kellna fl-Ulju tas-sena li għaddiet. Nixtieq nibda billi nirringrazzjakom. Nirrid nirringrazzja lilkom għall-appoġġ tagħkom fil-tul il-proċeduri budgetari ta'kom għaliex l-Aġenzija tagħna għandha ħafna finanzi u rizorsi umani biex tkompli bil-ħidma tagħha fis-sena li ġejja sena li se tkun l-iktar waħda importanti fl-implementazzjoni ta' REACH Il-Kumitat ta'kom beda il-proċess ta' korrezzjoni li wassal għal l-ewwel votazzjoni fit-22 ta' Ottubru u jiena kompli norbut fuq l-appoġġ tagħkom biex naraw li dan ir-riżultat jiġi konfermat iktar tard din is-sena waqt it-tieni qari. Nixtieq ukoll nirringrazzja fuq livell iktar personali lil Sir Hassi Sinjura Hassi għall-impenn u l-ħidma tagħha tul dawn l-aħħar sentejn u Iż-żewġ rappreżentanti li kelkom qabel fuq il-bord ta' tmexxija ta' Eka Bertlando u Alessandra Dero illi tawa poċ qawwi lil Eka fil-bidu fil ta' tal-proċess kollu. Nixtieq ukoll nilqa l-rappreżentanti ġodda tagħkom Guido Sacconi u Helmut Nassawa li ħadmu fuq il-pakket ta' kompromess fuq riċ waqt il- parlament ta' qabel dan dawn u persuni li għandhom ħafna esperjenza u l-esperjenza tagħhom se tkun importanti ħafna għalina biex inkunu nistgħu niffaċċaw l-isfidi li qed jistennewna fil-ġejjien. Qabel ma nħarsu l-qoddim biex ngħidilkom minn fejn bdejna Il-regolament tal-fondazzjoni ta' Leka Reach ġi adottat f'Disembru tal-2006 b'appoġġ qawwi fil-Kunsill u l-Parlament. Leka mbagħad waqfet legalment fl-ewwel ta' Ġunju tal-2007 Dik kienet ukoll l-ewwel ġurnata tal-ħidma tiegħi f'Helsinki. Sena wara fl-ewwel ta' Ġunju tal-2008 kien hemm tim ta' 35 persuna mill-Kummissjoni u aġenti temporanji bdew eh, ħadmu din l-Aġenzija u t-transizzjoni mill-leġizlazzjoni l-qadima. Dakinar stess eh, leka setat tirċivi eh, reġistrazzjoni ta' sostanzi kimiki. Sitt xhur wara, fl-ewwel ta' Deċembru 2008, L-Aġenzija irnexxiela tala il-perjodu ta' prereġistrazzjoni u kienet irċiviet 2.7 miljun il-sottomissjoni. Jiġifieri kien hemm 20 darba iktar mill, minn dak li konna qegħdin nistennew għal daqstant kien hemm bżonn ta' ħafna xogħol, u ħafna flessibilità anki minn ħadd tal-kollegi tiegħi jiena kburi ħafna b'dak li aħna rnexxina niksbu flimkien il-kumpaniji kollha li jridu jirreġistraw minn qabel fil-ħin jew fil-ħin setaw jagħmlu dan f'Ottubru tal-2008 ekka ħarġet l-ewwel verżjoni tal-listi ta' kandidati ta' sostanzi li kien fija 15 il-sustanza proposti minn ħafna stati membri differenti sabiex ikun isiru iktar kontrolli fuqhom fl-ewwel ta' Ġunju 2009, eka batet l-ewwel rakkomandazzjonijiet tagħha għal seba minn dawn il-15 il-sustanza lil kummissjoni sabiex dawn jiġu inklużi fil-lista tal-awtorizzazzjonijiet ta' sustanzi awtorizzati barra minn dawn l-iskadenzi importanti li ifissati mir regolament REACH hemm ukoll ix-xogħol li għaddi li sir ta' kuljum fiħdan eka ta' kuljum kumpaniji Ewropej u hekk sejħa rappreżentanti ta' kumpaniji li mhumiex Ewropej jippreżentaw madwar mit dossier l eka U aħna nagħmlu evalwazzjonijiet xjentifiċi għal iktar minn 5% minnhom. Il-ġestjoni tar riskju autorizzazzjonijiet, restrizzjonijiet u klassifikazzjonijiet armonizzata u etikettar ta' dawn is-sustanzi mixin il-qoddim ukoll il-lista ta' sustanzi kandidati bħalissa edha tiġi aġġornata għall-ewwel darba u leka edha tħejji ruħa sabiex tiffaċċa il-xogħol dejjem aktar kbir li qed jistennija anke fis-snin li ġejjin. Leka qed ikolla laqat mal-awtoritajiet kompetenti u dis-sena kellha tliet laqat speċjali tan-network sabiex jiftemu fuq eh, approach kom komuni għal evalwazzjoni, restrizzjoni u evalwazzjoni sabiex kulħadd ikun iktar involut u iktar attiv parti konsiderevoli u iktar importanti ta' xogħol ta' rutina tagħna jsir flimkien mal-komitati, networks, li jaqdu flimkien il-Kummissjoni, l-Istati membri u l-organizzazzjonijiet involuti u koll il-Bord ta' Tmexxija, tliet kumitati xjentifiċi u il-Forum għall-infurzar ta' riċ flimkien ma' tliet networks oħrajn li jiltaqgħu regolarment f'Helsinki. Dawn il-laqat qed jgħinu sabiex ikun hemm eh, skambju ta' prassi tajba u jkun hemm koordinazzjoni aħjar fl-Ewropa. Nista' ngħidilkom il ta' tassew pjaċir illi aħna naraw esperti tal livell li li jiġu l ewropa kollha li jaħdmu flimkien f'Helsinki bilan li tejbu l-użu sigur tal-kimiki madwar l-Ewropa u fl-istess ħin jaħdmu biex jilħqu l-anijiet l-oħrajn stabiliti mir regolament REACH. Leka u kol għanda politika unika u progressiva dwar l-involviment tal-stakeholders u l-pubbliku ġenerali. Aħna ikonna jumejn fis-sena li huma dedikati lill stakeholders kulħadd jista' jattendi U xol tal-komitat tagħna huwa miftuħ ukoll rappreżentanti ta' l-stakeholder organizations illi sodisfaw il-kriterji tagħna. Aħna saħan sitra eh, nikkompensawhom għall-ispejjeż tal-vjaġġi għax kieku forsi dak, liku ma jkunx jista' jipparteċipa. Nisħu ukoll fuq it-trasparenza u il-fatti li wieħed jieħu responsabilità għal dak li qed issir lekka tati pariri l kumpaniji dwar kif jistaw jiwet u responsabiltajiet taħħom skont reach aħna nirċivu madwar 600 mistoqsija minn il-kumpaniji fix-xar natu uh, pariri fil-lingwi Ewropej u norganizzaw workshops u anki seminars fuq l-internet. Forsi interessakom tkunu tafu illi il-management tal-leka introduċiet ċertu odot għal process steering u reporting. Aħna irnexxinna namlu dan u eh, l-awdituri tal-Kommissjoni konkludew illi leka edha tuża l-aħjar prassi possibbli fuq talba tal-Kummissjoni Ewropea leka u kol edha tikkontribwixxi għall-attivitajiet internazzjonali fuq l-użu sigur tal-kimika fil-kontesti tal-OECD u oħrajn kontesti oħrajn Ewropej fil-waqt li stakeholders u l-osservaturi jgħidu li eka eh, bdiet taħdem b'mod validu ħafna anke blajnuna tal-Kommissjoni Ewropea m'għandniex b'ebda mod ninsew li l-ikbar sfidi għadhom ġejjin. U uh, ngħidilkom ftit dwarhom issa. sena d-dieħla forsi se tkun l-iktar sena jibsa għalina. Hija sena illi se tasal fuqna meta aħna għadna qegħdin indaħlu personal ġdid fl-2010 aħna se jkollna xiren ta' eluf ta' dossiers ta' reġistrazzjoni u miljuni ta' notifiki għal klassifikazzjoni u t-tikettar dawn iridu jiġu prezentati mill-industrija qabel żewġ skadenzi importanti li jaħbtu madwar it-tmim tal-2010 uh, li hemm xar bejnietom bil-miliet f'nofshom. Dan huwa xogħol qatt għadu ma sar febda parti tad dinja waħna se nagħmlu dan kollu fit-tielet sena mill-opera tagħna anke qabel ma jkollna bizzejet nis biex jagħmlu x-xogħol kollu li għandu jsir. Is-sistemi tagħna tal-IT u il-personal tagħna se jkun importanti ħafna waħna qed noħolqu nfasslu pjanijiet sabiex naraw li d-dossiers kollha jkunu jistgħu jiġu um, ipproċessati skont dawn l-iskadenzi. Ovvjament aħna fleka maħnix edin naħdmu waħedna sabiex reach jati riżultati tiegħu. Il-kumpaniji wkoll edin jaħdmu fuq Substance Information Exchange Fora biex eħeju reġistrazzjonijiet u notifiki għall-etikettar tagħhom. Fil-sib suma rridu jagħmlu skambju ta' data u riżultati ta' testijiet sabiex ma, jisrux testijiet għal xejn fuq l-annimali u jonqsu l-ispejjeż. Lekka manda ebda rwol fil-proċess ta' sifs. Imma fil-rebbija fil-rebbija leka offrit li tejnom għalix il-xol fil-sifs kien għaddej pass kien għaddej bil-motwis. Sif huma parti importanti mill-implementazzjoni ta' Reach li l-EKA bl-appoġġ tal-Kummissjoni Ewropea bdiet kampanja biex tqajjem kuxjenza bit-titlu eh, l arloġ qed titektek forma s-sif tiegħek issa. Għatem xorta bżonn li l-kumpaniji jieħdu azzjoni biex iħejju dossier ta' reġistrazzjoni komplut kif irid ikun leka qiegħda tkompli ta' poġġa lill-industrija pereżempju billi tagħti servizzi speċjali għal lead registrants u tejn lill-helpdesk fl-istati membri sabiex dawn jgħinu lill kumpaniji żgħar fis-sifs fil-stakeholders stakeholders day li miss, s sir f'Diċembru se jkonna kampanja ġdida fuq il-klassifikazzjoni u l-etikettar sabiex aħna naqajmu iktar kuxjenza fost il-kumpaniji bjekk huma attivi fis-sifs jew le biex huma jkunu jafu x'obbligi għandhom f'dan il-kontest kollu dejjem f'konformità ma' regolamenti li ġie adottat il-sena li għaddiet biex aħna neħqu dawn l-iskadenzi Eka u kol edha tamel taġġorna il-sistema tal-IT taħħa sabiex tkun tista taħdem fuq iktar, fuq iktar dossiers. Aħna edin u koll infaslu għat ta' odot tal-IT xjentifiċi sabiex nkunu nistaw namlu evalwazzjoni reġistrazzjoni u l-infurzar mixjien tajjeb ukoll proġett pilota sabiex nagħtu iktar informazzjoni fuq sustanzi li huma diġà reġistrati informazzjoni maħsuba għal pubbliku da xol se jibda wkoll eh, jew jitlesta qabel tmim din is-sena. Fl-istess ħin aħna nafu li hemm bżonn illi inħarsu l-informazzjoni konfidenzjali ta' kumpaniji u imprizi illi dawn iridu jippreżentaw lilna bħala parti mill-proċess ta' riċ u lekka tieħu dawn l-affarijiet bis-serjetà ħafna waħna qegħdin ninvestu ħafna flusa biex ikun hemm sigurtà tal-informazzjoni u nitolbu illi anke l-istati membri u l-Kummissjoni ikollhom l-istess livell ta' sigurtà eh, qabel ma nagħtuhom aċċess għas-sistema wara l-informazzjoni li għandna aħna. Pressjoni qiegħda dejjem tiżdied l'ek bdiet b'mod tajjeb ħafna imma l isfidi li qed jistennewna fl-2010 huma sfidi kbar u eh, dawn it-tlet sfidi mhumiex l-uniċi sfidi li qed jistennewna għada l-kumitat tagħkom se jiddiskuti eh, liġi ġdida fuq il-bioċidi u il-proposta tal-Kummissjoni se tagħti xogħol ġdid lil din l-Aġenzija anke kumitat Ċjentifiku ġdid din responsabilità li aħna se noħduha dejjem ovvjament jekk ikonna riżorsi jina naf li il-prezentazzjoni tijaj ftit tatkom informazzjoni dwar dak li qed nippruvaw namlu biex inħarsu l-ambjent u s-saħħa tal-bniedem permezz ta' riċ. Jiena naf ukoll li għal ħafna minnkom riċ hija bħat tarbija tagħkom u nixtieq li nurikom kemm qed nieħdu ħsibu Għalhekk jiena nixtieq nistieden id-delegazzjoni ta' dan il kumitat biex jiġu jżuruna f'Helsinki sabiex aħna nkunu nistaw natukom iktar informazzjoni dettaljata dwar il-ħidma tagħna biex nilħqu l-anijiet imħadna friċ. U nixtieq lis segretarjat jenkom biex tamlu dawn iż-żjarat fl-ewwel sitt xhur tal-2010 qabel ma nala irrid ngħidilkom tleta affarijiet li ħasbuni ħafna għal daqstant nitlobkom l-appoġġ sħiħ tagħkom. L-ewwel nett il-kollegi tiegħi u jiena qed niffaċċaw sfidi kbar fil-2010 u ma nafux kemm se jkunu kbar dawn l-isfidi qabel ma nkunu propju wiċċ imwiċċ magħhom dan se jiddependi propju fuq il-lat ta' uh, dossiers li jiġu preżentati dawn jistgħu jkunu il-livelli li eh, stennit il-Kommissjoni, li basret il-Kommissjoni jew sa 300 dar uh, fil-mi 300 300% iktar. Għalek hemm bżonn ta' flessibilità fir-riżorsi tagħna fis-snin li ġejjin. Iktar reġistrazzjonijiet ifissru iktar tħul għas-snin ta' wara. Imma għanna mnejn ikonna bżonn iktar eh, ħaddiema uh, sabiex jagħmlu x-xogħol kollu illi qed nistennew u forsi nitlobkom u koll appoċ biex ittuni iktar rizorsi umani fis snin li ġejjin. Tini ħaġa l-istess nuqqas ta' ċertezza ta' volum, se jitlob ukoll bidliet fil-prioritajiet tagħna l-2010 forsi ma nkunux nistgħu nagħmlu l-istess progress f'kull qasam matul is-sena għalhekk jiena ftemt mal-Management Board li jiena se nagħtihom informazzjoni waqt kulla laqgħa li konna fl-2010 dwar il-volum tax-xogħol li jkun dieħel u jekk ikun hemm bżonn eh, nitlobhom biex jaċċettaw li aħna nbidlu l-prioritajiet tagħna sabiex eh, nilħqu u nirrispettaw l-iskadenzi ta' reach naf li hemm ukoll ir-rappreżentanti tal-Parlament u tal-Kummissjoni li jistgħu jtuna pariri f'dan ir-rigward. Jiena nixtieq li jintom tagħtu appoġġ il-membri tagħkom fil-bozza biex huma jkunu jistgħu jtuna pariri siwja. Tielet net, żewġ skadenzi ġodda u importanti fil-sena d-dieħla hemm ċar bejnietom u tant hemm nuqqas ta' ċertezza, tant hemm riskju involut illi aħna kena naħsbu wkoll għal pjan ieħor x'se nagħmlu jekk l-affarijiet ma jirnexxux u ma jmorrux kif irridu aħna. Huwa l-ħsieb tagħna illi aħna nkunu lesti u nistennew l-ara affarijiet sabiex jiġri x'jiġri nkunu preparati. Matana kollu bħal ma jiġri dejjem aħna nista, nistaw biss nassumu illi aħna nkunu ippreparati l-aħjar pjanijiet biex wieħed jilqa kontra riskju qatt ma jkunu 100% sikuri biex nalaq din il-leġizlazzjoni rivoluzzjonarja li jintom stess ħlaqtu taħdem u se tagħti riżultati tagħha jekk aħna naħdmu fl-imkien ġifieri regolaturi dawk li fassu l-politika u dawk kollha li huma involuti. Bħala direttur eżekuttiv tal-Eka niżgurakom milli aħna f'Helsinki qed nagħmlu l-parti tagħna biex naraw illi riċu CLP jirnexxu sabiex daw kollha involuti jkunu jistgħu jissieħbu fihom sa jkollna din aħjar għal ġenerazzjonijiet fil-ġejjieni. U issa nistenna li konna dialogu u lest li jena nwieġa bil-mistoqsijiet ta'kom kull mistoqsija li tistaw tamluli. Danzet, Sur Danzet. Naħseb li u għacħar illi l-Aġenzija ta' komandum ħafna xi jagħmlu l-ebda sistema fid-dinja daqshekk avvanzata ta l unjoni Ewropea. U għal daqstant din ħaġa li tina soddisfazzjon. nidu gost kol li jatnatu eżempju li bqija tad dinja wa importanti u kol illi nirreġistraw suċċess. Inti jettinna illi għanna 20 darba aktar pre-reġistrazzjonijiet mill antiċipajna u dan ovvjament jikkawza problemi għall-istadju li jmiss. Mod partikolari il-dawk li insejħu sifs u anka il-ħtiġijiet għal kumpaniji sabiex ifasslu sistemi ta' reġistrazzjoni li kopru l-istess sustanzi għal dak nixtaqsam eh, reġistrazzjonijiet ma nafx kif intom tħarsu lejn il-ġajjini, fis li ġajjin, u forsi tikkommenta fuq dan iktar il-qoddim. Tkellimt dwar l-ispejjeż u l-budget u għaqut li li konna informazzjoni ta' din it-tip għalina bħala parlament. Forsi wkoll tista' tgħidilna bwetu ieħor il-miżati li rċevejtu anke l-ħtiġijiet budġetarji mill-budget tagħna fil-ġejjieni. Ovvjament ma naħsibx tkun sorpris kun taf li għandna lista twila ta' mistoqsijiet għandna sal ħamsa ġifiri għandna sija u nofs Nissuġġerixxi illi nibdew. Richard Kirchbrook. Problema waħda jidher illi għandna problemi bil-ħoż, bil-sound. Fil-Ġermanis qed nisma' lingwoħra jien fil-fatt u l-volum huwa għabax ħafna u għalhekk qed ikolli eh, nolli ħafna l-volum biex nkun nista' nisma'. Fuq is-sustanza grazzi ħafna għall preżentazzjoni kif smajna ħankunu qegħdin niċaqalqu s-sena d-dieħla għal fażi fejn għandna numru ta' skadenzi li rridu nirrispettaw u nafu li waħda mill-ewwel skadenzi hija 30 ta' Novembru tal-2010 reġistrazzjoni U jekk ir-reġistrazzjoni ma seħx fil-ħin, mela allura ma jkunx aktar possibbli li nproduċu l-kimiċi eh, konċernati u dan ovvjament jolqot il-ferak konċernata u nafu kifett inti li dawn is-sieves għadhom mhumiex qed jaħdmu kif suppost. Naħseb illi madwar 20% tagħhom biss juru xi tip ta' suċċess issa dan forsi tista' tikkonsidrah pala punt importanti tal-leġizlazzjoni receivs. Allura, se namlu sabiex nmexxu dal-punt il-qoddim? Għal daqstant, ma rridux nispiċċaw situazzjoni fejn kumpaniji, partikolarment intraprizi u medji, ikollhom iħallsu għal konsegwenzi tal-fatt li mhumiex reġistrati. Ovvjament l-interpretazzjoni ta' dak li huwa kopert għandu bżonn jiġi iċċarat. U smajna u koll li għanna aktar 20 eh, darba aktar prereġistrazzjoni mill anticipajna u forsi għalek rridu nikkonsidraw jekk dan din interpretazzjoni jekk riġida hijiex ġustifikata jew le. Bħala konklużjoni mistoqsija lilek dwar il-proċess ta' implementazzjoni sabiex norganizzaw kif suppost fi snin li ġajin. Xi proposti se u mod partikolari kif taħseb illi l-involviment tal-industrija u l-SMEs jista jissaxħa f'termini għal kif jikkoperaw ma' l-Kommissjoni, il-Parlament u korpi oħrajn sabiex naħmu s-sistema kemm jista' jkun. Għada sant, x'jista' jsir aħjar u eh, x'taħseb li CHA fuq dan u dwar il-ġejjieni. Grazzi. Blok ta' tliet mistoqsijiet, x'inha Kevin? Grazzi ħafna, grazzi tal-preżentazzjoni fuq kif eh, ħadmu l-affarijiet, tlet mistoqsijiet, l mistoqsija għalfejn s sotto l-fattajna kemm jista' jkun hemm applikazzjonijiet. Inti għat li kellna 20 darbi iktar. Għalfejn, għalfejn ġara dan kellna kompaniji mussu passaġġi saw reġistraw jew sottolavittajna l-affarijiet fil leġislazzjoni Mbagħad ukoll tħassib li ressaq naħna fuq testi dwar l-annimali u li riġ kienet iwassal għal eh, għal aktar l-annimali. Tista' kummenta dwar dan kien hemm soluzzjonijiet kemm kbira problema u sibna soluzzjonijiet? Grazie ħafna. L-onorevoli Kramer, sur dan sit jina ma nerx għalik, assolutament. Naħseb illi il responsabilità tiegħek tkopri zona komplessa ta' leġizlazzjoni minn inti stess qed illi għandna ħafna problemi qudiemna. Dan ma jissorprendinix għaliex ħafna minna tkellimna dwar dawn il-problemi f'waqt il-proċess ta' leġizlazzjoni u għanna ħafna burokrazija li rridu nelbu jekk rridu tassew nipproteġu l-interessi tal-SMEs bot partikolari. Għalda stant, xtaqt eh, nirrispondi mistoqsija li saret, hija l-impressjoni tagħkom illi kumpaniji fl-Ewropa qed jaħnu bisħiħ għal dak li għandu x'jaqsam kif jamministraw eh, din leġiżlazzjoni qegħdin jikkoperaw, qegħdin jobdu l-impenji tagħhom u dak li x'jaqsam is-sivs. Inti taħseb illi il-proċess ta' twaqif huwa kumpless wisq? Is-sottovaletajna forsi kemm huwa diffiċli l proċess ta' twaqif? U l-mistoqsija li jmiss hija marbuta ma' problemi ta' ħin qed nizem klimi seba' hawnhekk xiġri f'termini konkreti fil-ġurnata eh, il-ġustam jekk għanna skadenza u ma jkunix konformità se jiġri f'kas dan. Xtaqt iktar dettalji konkreti dwar dan. Finalment, fuq il-linji gwida dwar l-Aġenzija dwar il-Kimiċi. Jiena personalment persuna bċertu esperjenza fil-qasam ta' xogħol mal-SMEs u l-linji gwida eh, jammontaw għal eluf ta' paġni. Huwa possibbli SMI staqra daw il-paġni kollha, huwa fattibbli illi dan dawn il-linji grida jilqu l-SMIs kollha u hemm xi pjanijiet sabiex nissimplifikaw dan kollu jekk hemm proġetti eh, hemm proġetti appuntu li jiffaċilitaw l-affet tal-SMEs u sabiex nagħlaq smajt li ħafna prova jikkontattjaw l-aġenzija u dan tista' tagħmlu permezz tal-email u mhux permezz tat-telefon. Imma l-emails ovvjament eh, konna risposta li jom wara xur, wara xur konna risposta mux satisfaċenti. U dan ma jisolvix il-problemi, ovvjament. Hemm ħafna xogħol irid isir għal daqstant u jiena xtaqt illi bejwetu ieħor tajdinna kemm ninsabu viċin illi nilħu l-miri tagħna. Xi risposti forsi minn ħatijak? Thank you. Grazzi. Mela, ħanibdew mill-mistaqsijiet ta' Sur Zebeħ Wa veru illi reach jipprovdi għal esplazzjoni ta' no ta' no market u għal daqsant il-kompanijiet tagħna jridu jirreġistraw fil-ħin sabiex ikollhom il-kapaċità jibqgħu fuq is-suq. U hija l-awtorità huma l-awtoritajiet ta' nfurzar fil-Stati membri li jżguraw li kumpaniji li jirreġistraw biss jibqa' fuq is-suq. Ekka m'għandix kompitu li tiżgura dan dan huwa element wieħed tal-risposta tiegħi. Ovvjament il-formazzjoni ġiet posposta u l-koll nkunu kontenti jekk fl-aħħar tal-proċess, proċess ta' adozzjoni, l-iskadenza għall-ewwel leġiżrazzjoni tiġi estiża b'sitt xhur. Dawn is-sitt xhur li nataw mill-leġislaturi intom u l-Konsil ġew użati sabiex l-industrija tlaħħaq mal-proċess u tifhem eżattament kif huma jiffurmaw is-sivs għaliex ħafna drabi spiċċajna intlifna f'sistemi fit-tfassir ta' sistema ta' kif norganizzaw is-sivs għax ovvjament il-leġizlazzjoni ma spjegax fid-dettal kif għandu iseħ dan u ħalejna fidej l-industrija illi jisir dan kollu fi realtà qed naraw forom differenti ta' kif sivs jistaw joperaw. U aħna wkoll nistgħu nifmu mill-workshop tagħna illi organizzajna illi bażikament huwa fl-interess ta' l-industrija li tkun tista' tiddeċidi kif jistaw joperaw. Eh, dan kien punt li tqajjem f'ħafna mistoqsijiet għatem bizzejed żmien sabiex inlestu d-dossier dwar reġistrazzjoni. Jina naħseb illi Iva, rispostija Iva. Imma dan ifisser ukoll illi m'għandniex nitilfu ktar ħin u li probabilment irridu nagħmlu aktar sabiex ngħinuhom issa sabiex jirkupraw il-ħin mitluf u kif qed ngħinuhom sabiex jirbħom il-ġdejt il-ħin mitluf Naħseb li qed nagħmlu dan b'modi differenti. Qed nagħmlu dan permezz ta' organizzazzjoni ta' dan il-workshop imma li organizzajna, punt iktar importanti, eh, webinars, seminars permezz tal-internet fejn nispjegaw eżattament il-proċessi differenti li jridu jisiru sabiex eh, tiġi kompluta reġistrazzjoni. Jiġifieri ibda mill-identifikazzjoni ta' sustanza kif naqblu fuq definizzjoni waħda u liema tip ta' informazzjoni hemm bżonn kif ikun hemm skambju ta' informazzjoni u anka l-proċess ta' tiġi ta' informazzjoni. Jina naħseb għalek għawnek eh, se namlu aktar sabiex nassistu għam li bassarna. It-tini punt aħna fassalna eh, għodda ġdida tal-IT, il-jumma ma talbunix fil-fat, imma fassalna odda odda oħra lija pal chatbox għal reġistraturi għaliex u mandom jgħinu li xulxin ovvjament. Wieħed m'għandux jerġa' jivvinta l-affarijiet mill-bidu hekk aħna bnejna l-aġenzija tagħna. Ma bnejniex l-aġenzija billi tallimna Anzi, waqafni għabili tal-lim mnaġenzija oħrajn, u danu li s-samlu l eh, ġizaturi u kuti jinsabu ħafna u d-dim l-oħrajn, ma l-għura l-fej mandomx jgħinu l-oħrajn. U għalhekk għamilna dal-workshop u anke l-forum li kellna sabiex b'mod elettronika ikun jistgħu jgħinu l xurxin u rispondu għal mistoqsijiet li jisiru. Nistgħu nagħmlu aktar l-SMEs? L-SMEs is-soltu ma jkunux il ġeġistrin tkunu parti mill-proċess u jkollhom bżonn aċċess għall-informazzjoni illi eh, kumpaniji kunu qegħdin eh, ifasslu għal daqstant naħseb tajb ikonna regoli ġusti. U l-iskambju ta' informazzjoni li nigwidu għal skambju ta' informazzjoni jagħti eżempji konkreti ta' kif dawn ir-regoli għandhom jiġu mwaqfa. Imma għal darba oħra hawnhekk iridu naraw eh, l-aqwa prassi tevolvi fejn ċertu konsorzja fetħu għal-oħrajn ir-riżultati ta' xogħolhom. U jiena naħseb illi dan jista' jkun eh, promettenti ħafna l-ġejjieni. Ovvjament ukoll irdu nirriflettu wara l-ewwel skadenza ta' reġistrazzjoni. Irdu nirriflettu fuq kif se norganizzaw is-sistemi fil-ġejjieni. Għaliex għaliex iktar kemm ikunu baxxi l-volumi, fil-skadenzi ulterjur ta' reġistrazzjoni aktar SMI seġu involuti u aktar ma jkonna SMEs illi eh, immexxu l-proċess tant aħjar u jiena naħseb illi irridu nagħtu aktar appoġġ fil-ġejjieni f'dan il-kontest. Għal-daqstant irridu naħsbu b'mod kreattiv sabiex niprovdu dan it-tip ta' appoġġ. U dan jorbot ukoll mal-mistoqsija tas Sur Kramer dwar il- tmexxija komplessa tagħna li hija kemm jista' jkun dettaljata għal daqstant għandna tantu tant paġni, imma mhux kulħadd għandu għalfej jaqra il-gwida kollha, però li tunħarsu wkoll punti li ma relevanti għal dossier partikolari. U għal daqstan taħna il-manwala minn iħta li mod illi eh, immexxi lil min qed jaqra sabiex jieħu l-punti l-aktar relevanti jew anka li jidentifika sif partikolari. U minn dil perspettiva naħsbu illi dal-manwal huwa aktar aċċessibbli permezz ta' strumenti partikolari li għanna palma, palma għanna il-nigwida fil-qosor li jgħatu sommarju, għanna fact sheets, zviluppajna odod differenti illi jgħamlu dan il-manwal wieħed iktar aċċessibbli sabiex il-kumpaniji jkunu jistgħu jifmu aħjar x'għandhom bżonn. Għaliex dan huwa bħal tip ta' menju li minnu eh, ma tistax tażel kollox ovvjament. Għax ovvjament timrat jekk tikol kollox. Għal daqstant dawk konċernati jistgħu jażlu mill-menju u aħna nejnu għam jażlu dak li għandhom bżonn. Imbagħad sabiex immur lura għal l-ammont li huwa akbar b'20 darba dak xaqsam preġiġistrazzjonijiet, pont li tqajjem minn diversi membri għaw ġew hemm ħafna raġunijiet għalfejn kellna ammont kbir. Fil-fatt, kellna ċertu kumpaniji li ma kellhom xalfej jirreġistraw u kol eh, ġew mħeġa li bija preġizzazzjoni għal-oħrajn, u għalek ċertu kumpaniji b'mod kreattiv provaw eh, joħol u liħ minn dan billi joħol u kumpaniji differenti fis sistema tagħna mbagħad f'modi differenti involvew numru ta' kemiċi differenti. Però mhux possibbli li tgħaddi l-preġizzazzjoni tiegħek minn kumpanija l-oħra. Għal daqsemt ma femux tajjeb is-sistema kif taħdem. Mbagħad u wkoll il-fatt li f'ċertu każijiet il-leġiżlazzjoni qalet li hemm bżonn ta' preleġiżlazzjoni doppja f'ċertu każijiet. Pal pereżempju fl-industrija tal-polymers sabiex mhux biss għal polymer manka oħrajn il-dawk kollha konċernati kellhom jagħmlu preleġiżlazzjoni. Għalkemm fl-aħħar mill-aħħar se jkun hemm eh, preġistazzjoni waħda għal monimer partikolari, mbagħad hemm kumpaniji oħrajn li jinnegozjaw u qalu ħares aħna qed ninnegozjaw f'taħlit eh, differenti ma nafux li ma sustanza insibu fit-taħlita tagħna. Allura ejja naqdu nirreġistraw kollox u ovvjament huma mhux se jkunu f'sitwazzjoni li jirreġistraw is-sustanzi kollha ma' għamlu prereġistrazzjoni, prereġistrazzjoni li xija bxejn. Jek tamela bxejn, ovvjament, tameli faċli ħafna illi kunem prereġistrazzjoni. U dan iwassal għal numru akbar ta' prereġistrazzjonijiet mill-li jemżon. Għal daqstant meta analizzajna l-informazzjoni kollha u eżaminajna il-materjal kollu involut, provajna nidentifikaw jekk għannix ikonna aktar sustanzi reġistrati fl-2010, u aktar dossiers imbagħad bdejna neliminaw dak kollu illi ma kienx utli. Imbagħad wasalna l-konklużjoni illi mhux se jkun hemm aktar sustanzi reġistrati fl-2010 milli bassarna oriġinarjament illi fl-limitu massimo huwa ta' madwar 9000 sustanza. Imma dan qed inkludi prodotti intermedjarji u dawk finali u jista' jkun hemm ukoll duplikar. Mbagħad f'termini ta' dossiers il-Kummissjoni qed passar 25,000 għal 2010 aħna żammejna sissa dan il-numru ta' dossiers ma tawet qis illi is information ġiet eh, posposta u koll ħanaraw mill-programm annwali tal-2010 xjoħroġ u għanna u kol xenarju ta' 50.000 u ta' 75.000. U għal qed naħdmu fid-dawl ta' tliet xenarji differenti u qed nidentifikaw ir-riżorsi li konna bżonn għal kull xenarju. Umbagħad ovvjament naġġustaw skont il-ħtiġijiet danu kif eh, qed naħdmu. U kollu huwa risposta għal mistoqsija ta' Sur Kramer. Però fit-termini ta' dawn ix-xenarji differenti qegħdin ukoll għal dak nxaqsam preġistrazzjonijiet dejjem ġejna mitluba sabiex ikonna sistema IT oħra f'każ il-sistema tagħna ma tibqax taħdem U għal daqstant kena xitib ta' pjan B biex najdu ekk u aħna fil-fat eh, implementajnija fl-axħar jum u badna l-axħar kazijiet rilevanti u issa se nisviluppaw sistema alternativa. F'kas li s-sistema tagħna eh, ma tibqax taħdem, ikonna mod kif xorta ninkludu dawn id-dossiers. ħaġa li nixtiequ jixtiequ jkollna illi ovvjament se jfisser riżorsi f'termini ta' persuni ħaddiema anka flus, però tajjeb inkunu protetti bil leġislazzjoni hija preċiża ħafna dak li xaqsam dati. Imbagħad finalment dwar il-testijiet fuq l-annimali irridu l-ewwel nikkonfermaw illi għal kontrarju ta' dak li ġie publikat f'ċertu gazzetti xjentifiċi għandna tal-opinjoni illi ma hemmx bżonn aktar testi fuq l-annimali milli bassarna meta konnet nadottaw din il-liġi u għal daqstant riġna press release sabiex nispiegaw għalfejn dawn in-numri mhux se jkunu ola minn dak li bassarna oriġinarjament. Madana kollu, fl-istess ħin, eddin nimbuttaw l-alternattiva, modi alternattivi sabiex nevitaw testijiet fuq l-annimali. U għal daqstant, waħda mill-aspetti ta' xolna il nispjegaw lill industrija kif jistgħu jevitaw testijiet ġodda. U għal daqstant, għandhom jużaw informazzjoni preżenti, ikun hemm skambju ta' informazzjoni u anka hemm modi kif nistgħu nevitaw it-testijiet u dan sibuh fan-nies numru 11. Ukoll użu intelligenti ta' dawn il-waving statements illi jistaw iwaslu sabiex nevitaw aktar testijiet fuq l-annimali. Forsi wkoll kif rajtu fil-website tagħna u fl-statements għall-istampa tagħna kull darba il ti tippromovi l-idea illi ikun hemm proposta għal test aħna nikkonsultaw b'mod wiesa mal-pubbliku qabel ma nkomplu u napprovaw dawn it-testi ġodda fuq l-annimali. Għal daqstant naħseb li qed nużaw l-alternattivi u anka il-punti ta' salvagwardjar illi approvajtu fil-leġislazzjoni. U għal daqstant dan qed nagħmluh b'attenzjoni kbira. Thank you very much. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna u issa is-sur Martin Callahan. Grazzi, Sur President, grazzi ta' il-prezentazzjoni tiegħu li kienet interessanti anka r-risposti tiegħu. Jiena mort inżur kumpanija SMI fir-reġjun tiegħi ġimgħa l-oħra li tipproduċi sustanza preċiża ħafna li tintuża fl-industrija taż-żejt u li tkun esportata l-bar f'pajjiżi terzi u li di jgħidu li illi eh, tiswilhom ħafna ħafna flus mijiet ta' eluf biex jirreġistrawha affarijiet li jintużaw barra l-Unjoni Ewropea u li di tiswilom eh, profitti ta' ħafna snin. X'parir tagħti l kumpanija bħal din li jkunu faċċjati b'deċiżjoni sek diffiċli li m'għandhomx il-flus biex jirreġistraw din is-sustanza avolja sigura u għandhom kompetituri f'pajjiżi terzi li mhumiex suġġetti għal dawn l-ispejjeż ta' reġistrazzjoni. U allura dawn għandhom qudiemhom b'dilemma diffiċli. Grazzi. Grazzi, kaċ liter, grazzi ħafna. jiddispeċin kollega tiegħi ma stax tiġi llum l-ewwel mistoqsija hija dwar risorsi li inti qed tirrekluta l-2010 iluf ta' personal. Imma dawn kemm se jkunu esperti xjentifiċi li jkunu jistgħu jmorru u jagħmlu t-testijiet jagħmlu t-testijiet xjentifiċi kemm hawn minnhom illi se jkunu lesti jagħmlu dan ix-xogħol forsi tista' tgħidilna b'mod eżatt imma aħna tkonna approvajna żieda fil-budget fil-vot. Ejdilna jekk għandek bżonn niżjed il għaliex jien qed nara li m'hemmx fondi biżejjed meta għandek meta avolja ikun tartwis biex inti tkopri da kollu bil miżat li jidħlu it-tini mistoqsija dwar lista ta' kandidati, inti semmejt bis 15 sustanza waqt li aħna għanna madwar iżjed minn 1000 għandhom dritt il-konsumatur li jkunu jafu kemm huma sustanz kemm li huma sustanzi fil-lista tal-kandidati għaliex hemm daqshekk ftit u tkun eh, kaut fil-proċess. X'qed jiġri fil-, -fil fil-dawk l-aspett li jitħu fil-kriterji tal-PPT. Naħseb li hawnhekk hawn problema x'hekk l-industrija ma tipprovdix biżejjed informazzjoni biex inti tagħmel dik id-deċiżjoni, naħseb u tpoġġihom sempliċiment hemmhekk li għaliex ma jaqgħu taħt il-PPTs, allura inti qed eh, tagħti rigal lil dawn l-SMEs għal dan ix-xogħol U mbagħad semmejt dwar is-sustanzi li semmejt u jekk jiena fimt sew li huma eh, flame retardant. Din id-deċiżjoni saret f'Ġunju u minn dak iż-żmien il-Kummissjoni ma ġietx f'pożizzjoni biex intom tkunu tistgħu taġixxu. Allura, meta taħsbu l id-deċiżjoni tal-Kummissjoni ħad tiġi sa fejn fien, dawn waqfu mid-diskussjoni ta' dan id-dokument sa mill-2007, allura tista' tgħinna biex aħna nħaffu dan il-proċess. U l-istess ħaġa l-aħħar darba jina kont eh, attakkajt il-Kummissjoni dwar dan fuq il-PPBDs meta eh, l-Istati membri eh, ftemu u qablu li hemm bżonn li indaħlu wkoll fil-lista eh, organizmi ta' teħid tal-arja. Allura xi progress tħoss li nistgħu nirreġistraw eh, f'dan il-kamp? Għax għandna bżonnu dan il-progress, naħseb sekka lissa qed jgħid il-kellim. U għanna l-kellim li jmiss kemtejn għaliex ħafna mistoqsijiet diġà saru inti fil-prezentazzjoni tiegħek kont qed tgħid illi eh, dan kien propju isu tarbija tal-Parlament Ewropew u intom rritu turuna illi qed tiħdoħsibu qed din it-tarbija. U eh, naħseb naħseb illi il, eh, dak illi jintijat ma jidillix illi huwa bizzejiet biex uh, eh, fil-fat jagħmel konkreta u jwetta din il-xewqa li esprimejt inti l-industrija tal-kimika li uh, tajt illi mhux se jkun possibbli dak li qegħdin tajdu intom 1500 u eh, li għad baqa biex jirreġistraw. Issa, intom għedin tajdulna illi eh, l-industrija li għanda eh, s-saħħa unnek. U forse tista tajdilna x'inhuma il-dispożizzjonijiet importanti li intom tixtiequ illi pal per eżempju għadda kifat waħda mit-tweġibit tijak, il-problema tal-kumpaniji zaru medji, u li dawn ma jistawx ilaħqu minħabba eh, li dossiers ikunu komplikati ħafna u dawn il-kumpaniji zar forsi ma jkollhomx ir rizorsi u forsi huma jistaw ikollhom kontatti eh, mal-industrija, mal-kumpaniji l-kbar li forsi jistaw ituhom daqqatit imma inti qed li mhux se jkun possibbli li dawn il-kumpani żaru medji se jkollhom din l-għajnuna għalhekk hemm bżonn li tkun l-aġenzija li tista' tajdilna mod iktar preċiż u eh, tajdinna xiri ikun irreġistrat, x'dejta t tiġi reġistrata kif għadu kif għal il-kollega tijaj eh, illi għadu kif tkellem qabli, għallek jina nishtiq li inti tajdinna eh, Eh, x'se tagħmlu biex sabiex dan isir fil-ġimgħat u x-xhur li ġejjin sabiex eh, il- eh, intom tpoġġu ruħkom f'pożizzjoni iktar favorevoli. Grazzi. Karl Heinz Florence. Direttur ġenerali, jekk jiena fimtek sew, allura l-SMIs għandhom tort dinja xi ħaġa li jina eh, ma nistax naddija lin-nies lura d-dar il għaliex l-SMIs tar-reġjun tiegħi din jgħidu storja differenti. U sur kollha ħan għandu raġun aħna ħloqna sistema ambizzjuża fl-Ewropa u nafu li di tista' twassal għal eh, distorsjoni ekonomika imma xi uħud middera nsewħ dan. Aħna rriduh dan is-sistema ta' reġistrazzjoni ma m'għandix tkun daqshekk għalja u daqshekk uffiċjali u formali minħabba il-burokrazija kollha neċessarja. Fejn il kompatibilta mal-Lisbona mal-2000 paġna ta' deskrizzjoni ta' dak li twet u intom jina nħoss illi jem kull tip ta' ostakli u dawn ir, suppost dawn irridu jiġu minn ximkien u jekk il-kumpaniji għandhom problema naħseb illi jew għax ma jistawx jagħtu l-informazzjoni jew li jafu fuq din id-data jekk ikollok fabrika żejra jekk għandek mitħaddiem, jekk għandek proprjetà intellettwali ta' valur, inti ma taqbadx u tibata eh, fej alla ħala, imma imma ikollo dawn huma kwistjonijiet li huma tant għalijin u tant irfinuti proprjetà intellettwali tal-kumpaniji jina nħoss li din id-data eh, li jem, e, li jem bżon hija dettaljata żejjed u jien bħala SMI e, eh, ħan lura ħafna mill natija il-kulħadd. Grazzi. Grazzi ħafna. Jiena kontet nitħasseb il għaliex ma konċ ċert xorni ettati lill-onorevoli Floren. Nixtieq nirringrazzjak tal-informazzjoni u għacċar illi l-Aġenzija tal-Kimika qed taħdem u qed taħdem sew. Imma kont sorpriż b'dak li inti qed fir-rimarki tal-bidu inti għandek alternativi biex tmur lura lihom u ma tafx kemm xogħol se tiffaċċja imma li inti taħat ħat għamlu sew fl-iskadenza. Ma taħsibx li l-Komissjoni u l-Parlament ħajkollhom bżonn ta' xi pjan biex imorru lura fuqhom, il għaliex il-kwalità titlob li ikun hemm skadenza neċessarja u ma naħsibx li żmien huwa suffiċjenti. Hemm diffikultajiet li qed jiffaċċjaw l-SMEs hemm tħassib serju u jien qed nisma' in-nies li qegħdin fil-veru eh, kwistjoni li qegħdin jitolbu għall-għajnuna għandek dawn il-fajz li jadin bl-Inglis u li jridu jiġu maqlubin fl-lingwi oħra Dawn id-dokumenti jridu jkunu fl-idejn, il traduzzjoni tħajjiswew iżjed spejjes u dawn l-spejjes aħna nistaw e, imbaxxuhom jekk il-verżjonijiet tal-lingwi ma jkunux fl-idejn allura inti ħadd naqqas mill-ispejjes. Allura jina naħseb illi inti tittoqos titattent għal dan u li hemm bżonn li tħaffef naqra mill-ispejjeż li l-SMI se tiffaċċjaw u bekk inti tkun tista' ttejn il kulħadd biex iżomm ma' l-iskadenza. Jinnemmen li l-Kommissjoni u l-Parlament għandhom jasbu fuq pjan B għax iż-żmien huwa qasir aħna nistgħu nieħdu nota ta' dak li jett, imma irridu noqogħdu attenti għal kif imorru l-affarijiet. Kollos orrajt, grazzi, ħanibda dwar biex nagħti l-ewwel eżempju konkret mis-Sur Kalahen dwar SMI illi edha tagħti sustanza waħda f'suq li huwa totalment globali fl-industrija sakemm sa fejn nista' nifhem dan huwa suq globali fejn l-Ewropa hija parti minnu allura il-kumpaniji l-oħra wkoll iridu jirreġistraw u allura jirreġistraw fl-istess suq allura għandu jkun hemm xi eh, skambju ta' eh, u sim tal-ispejjeż. Qed segwi dan il-kas li qed issemmi il għax din jista' jkun kas atipiku li inti jettatina u li m'hemmx suq fl-Ewropa xin inti titkellem dwar esportazzjoni ta' 99% tal-prodott. U li dak jekk dak lew il-1 fil-mija huwa neċessarju, di tista' tkun ta' problema. Innistgħu nħarsu lejh Imma b'mod ġenerali, f'dak li jiex jasamma SMEs jiena, nixtieq nenfasizza fuq il fat l smes ġeneralment mumiex il-lead registers. Dawn jistaw jiġu għanna. Jekk huma lead registers dawn jistaw jiġu għanna. Jekk mumiex hekk, il-ftajim tagħna mal-help desks huwa il helpdesk desk għandu jgħin lilhom jistgħu eh, aħna nitrenjaw u nħarġu l-help desk u dawn jistgħu jużaw l-istess lingwa tagħhom. U din l-istess ħaġa tapplika għall-IT aħna eh, inħarġu l-IT biex ikunu jistaw jgħinu u jassistu lil dawn l-SMIs fl-istess lingwi tagħhom. Din hija xi ħaġa li jiena rid nenfasizza qed nippruvaw nittraduċu kemm jista' jkun ukoll Fixxu li ġejjin aħna ħanatu traduzzjonijiet tal-manwali tagħna il-parti kbira tagħhom il huma orjentati lejn it-teknoloġija tal-informatika u bekk dan jista' jkunu ktar tajnuna. Insejt nitkellem fuq kwistjoni dwar għaliex kumpaniji kollhom problemi mis-nofs din is-sena aħna din nikkontattaw kull kumpanija li kella problemi qed nikkontattjawhom direttament u kull kumpanija li diġa sottomettiet id-dossier u waqfu f'nofsu aħna qegħdin insejħulhom u mhux nistennew lilhom illi eh, jikkontattjaw lilna allura jina naħseb li dinja dan huwa fil-fatt ta' kontribut utli. bazz dak li għandu xjaqsam tal-personal li għanna, morru fuq del-mistoqsija, għanna madwar mit ruħ ġdid jaħdem u safejn nista' niftakar 25 minnom li qed imorru għal evalwazzjoni fl-2010 imma tridu tifmu wkoll illi għandek bejn 15-20 oħra l-ewwel ħajmorru ir-reġistrazzjoni mbagħad imorru għall-evalwazzjoni. Allura daw jiġu eh, it-trenjati eh, is-sena d-dieħla. Allura dawn huma nies li huma temporanjament iridu jgħinu lill oħrajn biex imbagħad jiċċaqalqu għal settur tal-evalwazzjoni li ju fejnem liktar volum ta' xol mill-2011 il-qoddim. Allura b'dan il-mod naħseb li għanna din nindirizzaw dak l-aspett ta' evalwazzjoni. Ovvjament, kif qedtilkom, il-budget u r-risorsi ġenerali jibqgħu ta' tħassib. Aħna ħan nżommukom informati jekk aħna ma kunix nistgħu inkopru Ovvjament aħna din naħdmu nistudjaw fuq kalkoli preċiżi li fejn irridu insegwu u il-paradiġi se jgħina żgur fuq dan fuq bażi ta' kull xar kemm għandna bżonn finanzi u kemm għandna miżati deħlin fl-istess ħin biex jgħinu għal finanzjament tal-ispejjeż tagħna għax dan huwa dinja kwistjoni pjuttost li wieħed ma jistax e, jippremedija minn qabel is-listi ta' kandidati fil-fatt għanna 15 il-sustanza fil-lista din niddiskustu dwar 15 oħra bħalissa u għanna l-kapacità li nkunu namlu iżjed fil-futuru ma dak li għamilna biex nħaffu l-proċess huwa li aħna iffaċilitajna id-diskussjoni fost dawk li u l-politika tal-istati membri u l-Kommissjoni dwar kif inqasmu ix-xogħol fosthom fil-preparazzjoni ta' dossiers għall-lista tal-kandidati. Allura li għamilna huwa il-parti l-kbira biex niffaċilitaw id-diskussjoni ta' twettiq tal-politika u bekk ikun hemm tqassim ta' xogħol aħjar għall-futur naħseb dan il-kontribuzzjoni din is-sena l-erba' eh, koltars li mar nexxilhomx minħabba l-industrija il-problemi fl-industrija, dan kienet minħabba problema fl-informazzjoni, fl-identifikazzjoni b'mod korrett ta' sustanzi. U anka l-użu u, u li jkunu esposti dawn is-sustanzi. Imma li li għajduli illi dan huwa biss postponiment dan huma volumi olja ta' sustanzi u għandhom ikunu ċarati sa sena d-dieħla u għalhekk ikollna materjal iktar tard u għal dinja kwistjoni bista postponiment għall-industrija imma għalina u importanti ħafna illi aħna ikolna il sustanza korretta bl-identifikazzjoni ta' sustanza korretta fil-lista biex ma jkunx hemm dubju u diskussjoni jekk iddefinejnix sewwa il sustanza jew oħra, allura di mhix se tkun e, il-mod kif aħna ħan nipproċedu. Umbat dwar il- il-gwida ta' autorizzazzjoni, il-proċessi li l-Kommissjoni li għanda bżon għal din il-lista, l-ewwel lista ta' autorizzazzjoni ovvjament. Inti tridu tistaqsu lilhom eżatt għaliex hemm dan id-dewmien. Allura aħna rriduhom iktar minnkom naħseb għax aħna għanna bżonn naħdmu fuqhom, idu naħdmu l-proċessi fuqhom. Allura din nafsu kemm kemm nistgħu biex jitħaffef e, e, li jaslulna dawn il-gwidi u nittama li daw jissottomettuhom fil-qalimis mal-istati membri fi frar tas sena d-dieħla. U għanna tama illi dan ikun il-kas un dwar il-kriterji tal-PPT li nistaw namlu għamnek huwa li għedin nieħdu il-miżuri eh, fiħdan il-gruppi xjentifiċi tagħna u naħseb illi aħna ħanamlu l-parti tagħna f'din il-ħidma f'dan il-kuntest allura dinja bażikament dak li hemm. Mbagħad dwar il-mistoqsija dwar għaliex hemm biss 15 mija jew elfejn reġistrant u mhux 9000 bażikament Di mhix biss u għalfat il jem elfejn sivs li huma attiva, hemm iżjed sivs li huma attivi, hemm ħafna iżjed f'dan il-punt, f'dan iż-żmien, però daw qegħdin jaħdmu ma' subset tan-nies li ġew irreġistrati allura m'hemmx punt formali għal reġistrazzjoni u għalhekk dawn ma jistawx jinformawna b'mod formali dwar il-ħolqien ta' sif. F'każijiet oħra, di għandha x'taqsam mal-fatt li l-assoċjazzjoni qiegħda tagħmel fl-industrija tal-pitru tal-żejt edha tagħmel ħafna mix-xogħol għal preparazzjoni tad-dossiers imma dom ma tribwewhomx ma' diversi eh, dossiers Allura is-sis fil-fatt din hemm u attiva, attivi, imma ir-reġistru mhuwiex qiegħed formalment hemm. Naħseb li issa daw ftehmu biex eh, jidbu flimkien għal-Kommissjoni u l-Assoċjazzjonijiet li huma diġadin din jaħdmu fuq is-sivs biex bekk ikunu jistaw jikkonkludu il-ħol l-appointment. U biex bekk jikunu possibli biex kumpani oħra jkunu jistaw jidħlu b'mod ġus f'dawn il-konsorzja. U bekk aħna nkunu f'pożizzjoni nkunu nafu b'mod eżatt kemm hemm sivs li huma attiv illum. U dik li għandna f'moħħna U allura Chris Dennis kien dak li miss. Grazzi, inti għat li riċi rivoluzjonarja hija straordinarja, kien hemm ħafna lobbying għalija, kien hemm ħafna appoġġ. Ma riċ kienet maħsuba propju biex tippromovi l-innovazzjoni u mill-aspett perspettiva ambjentali l-ħarsien tal-ambjent u tas-saħħa tal-bniedem minn eh, l-effetti eh, ħżiena ta' ċerti eh, sustanzi kimiċi. Naf li għadu kmini imma Imma inti bħala direttur għandek xi prova illi din il-liġi edha tmexxi u tħeġġeġ illi jkun hemm proċess ta' innovazzjoni u sabiex dawn is-sustanzi perikolużi jiġu tirati mis-suq u li kunem proċess ta' sostituzzjoni sabiex il-sustanzi li jistaw jamlu ħsara jitneħħew mis-suq u jiġu sostituiti minn sustanzi illi jamlu inqas ħsara. Grazzi, għal Bitteri. Sur Direttur, grazzi għal prezentazzjoni tijak u nifraħlek għal ħidma ċellenti li għamilt sissa Imma meta smajtek titkellem ftakart fħabib li għandi jena, inġinier, eh, kimika li jaħdem eh, f'kumpanija ta' essenzi artifiċjali u għal illi kull Eh, essenza li kellu fuq l-iskafef, eh, kull sustanza li kellu fuq l-iskafef tal-kumpanija tijaw kienet eh, kella sinjal li kienet perikoluza. Dan ifisser illi aħna għadin jiġifieri naħdmu fuq affarijiet serji ħafna. Inti tkellimt dwar trasparenza, u jina nishtiq nkun naf kemm iċ-ċittadini huma interessati f'dak li tagħmlu intom. U l-organizzazzjonijiet ta' soċjetà ċivili huma interessati f'dak li tagħmlu intom. Huma interessati u x'relazzjonijiet għandkom magħhom dawn. Signora Guterres Cortines. Grazzi, Signora President. Jiena votajt kontra Reach, għalla vojla mux dejjem najt li danu minnu fil-publiku u votajt kontra għax eh, kien eh, dokumenti li ma kienx viabli u ma kienx ċar kien u kol dokument illi tant huwa importanti mill-aspetti eh, tal-impatt soċjali illi eh, kellu illi kienem ħafna affarijiet issa li jridu jiġu iċċarati per eżempju l-istatus illi għandhom iċ-ċentri ta' riċerka u kienet soluzzjoni illi ma kienieċ ma, ma kellix bizzejiet rizorsi umani u naħseb illi din hija tassew ħasra li tlifnija din l-opportunità. Ħaġa waħda li tħassibni ħafna hija propju l-ottimizmu illi jesprimu bosta nies dwar l-iżviluppi fil-ġejjieni. Il-fatt li aħna għanna dan il, din il-proposta riċ li kienem ħafna uh, eh, entuzjazmu mill-qasam mil politiku għalija Eh, għanda element ta' ottimizmu illi wieħed diffiċilment jiġġustifikaħ għaliex ma nafux kem se jkunu, kif se jkunu finanzjati proġetti importanti ta' riċerka għalla volja diġa twarbu u ġew allokati somom ta' flus għal dan il għan U naħseb illi in-nuqqas ta' proposti innovattivi għal riċerka dak li għandu xaqsam mal il-ġit tal-annimali u koll jolqotni min u responsabli jekk l-affarijiet imorru zmerċ, min se jkun responsabli jekk il-kumpaniji ma jirreġistrawx fil-ħin u jkunu jkunem ħafna minnhom dawn. Din tkun xi ħaġa li tagħmel ħafna ħsara settur illi hija responsabbli għalih il-Kummissjoni u dan hija xi ħaġa li tħassibni ħafna naħseb illi għanna kunu nistaw najdulom l-nis minu responsabli jek laffariet imorru ħazin u importanti li namlu għacċara li ċittadini tagħna minu responsabli għal xiex. Xi tweġibiet senatu lil uh, numri kbar ta' kumpaniji jekk dan ikollhom problemi lil min għandhom jilmentaw. U peress li qed nitkellmu dwar xi ħaġa daqshekk importanti, aħna nistgħu nieħdu riski li qegħdin nieħdu fil-fatt u x'taħseb dwar il-moratorju li hemm bħalissa li huwa parti minn dan kollu? Signora Glass, sakjo ġoba. Kristina Gutierrez, semmiet għat ta' problemi illi ilhom jeżistu issa ftit żmien mhux ħażin. U għandkom tkunu tafu illi n-nies jiġu jilmentaw għanna kumpaniji li għandhom diffikultajiet fi reġistrazzjoni, kumpaniji li ibatu minħabba l-burokrazija, jiġu għanna bl-ilmenti tagħhom. U Sur Danset, dawn huma kwistjonijiet li aħna tkellimna dwarhom trabi oħrajn u sen komplu uh, insaqsu mis-soqsijiet skomdi. Inti għat li hemm ħafna xogħol li għat irid isir. Għadek ma tlabx iktar flus, imma il-President diġa qal illi il-rapporter tal-budget għadu kif daħal ukoll li naqgħat magħna u mistoqsija tiegħi din. Inti taħseb li il- il-ħlasijiet li jridu jisiru l-mizati li jridu jitħalsu se jkunu bizzejiet biex ikopru l-spejjes. Għalix aħna nishtiq nkunu nafu jekk intom tridux ikolkom tħul akbar mill-mizati mil jew inkella tridux aktar allokazzjonijiet akbar fil-budget. Nishtiq insaqsik ukoll dwar il-kumitati differenti illi inti tagħmel parti minnhom. Dawn eh, rappreżentanti mill-istati membri dawn jgħinu jew ikomplu jagħmlu l-affarijiet iktar diffiċli. Inti jgħat illi l-Aġenzija tal-Kimika kien se jkollha rwol ġdid skont il-regolament dwar il-bioċidi L-Aġenzija tal-Kimika kienet involuta fl-abbozzar ta' dan ir-regolament? Jina eh, naf li intom aġenzija ġdida ma l-esperienza li għandkom f'din li ksibtu f'din l-aħħar sena tista' tallimna ħafna u tkun ħaġa tajba kiku l-esperienza tagħkom tintuża fl-abbozzar ta' din il-liġi. Sur dan setek joġbok tixtieq twieġeb għal dawn il-mistoqsijiet? Promozzjoni ta' l-innovazzjoni, mod partikolari f'dak li rigwardaw sostanzi li huma perikolużi, aħna diġa għanna indikazzjonijiet li il-kumpaniji edin jirreagġixxu għal din il-lista ta' sostanzi kandidati. Walek fil-suq jiderċar mill safety data sheets jekk dawn il-15 sostanza partikolari x'qed jiġu użati jew le. Għanna formazzjoni u koll li ħafna drabi il-kumpaniji diġa eh, għedin jaħsbu dwar kif se jissostitwixxu dawn is-sustanzi meqjusa perikolużi. Għalhekk qed hemm evoluzzjoni pożittiva f'dan il-kuntest. U dawn l-istrumenti qegħdin jatu il-frott il Aħna nirċivu ħafna reġistrazzjonijiet għal sustanzi ġodda anki f'din is-sena li kienet tant diffiċli mill-perspettiva finanzjarja, xorta qed nirċivu reġistrazzjonijiet għal sustanzi ġodda illi se jitpoġġew suq. Ek naraw li reach edha tappoġġa l-innovazzjoni u tippromuovi l-innovazzjoni. Issa, dwar il- soċjetà ċivili u kif inhi involuta. Involuta fuq ħafna livelli u ħafna modi differenti hemm eh, bosta uh, eżempji fejn ikun hemm konsultazzjoni mal-pubbliku. Diġà għattilkom uh, u semmejtilkom it-testijiet fuq l-annimali. Imma anki meta aħna npoġġu sustanza fuq il-lista ta' sustanzi kandidati, anki fil-ġejjeni meta kemmu dwar restrizzjonijiet, ikun hemm bosta situazzjonijiet fejn il-pubbliku jista jikun involut fil-proċess u jagħti l-opinjoni tiegħu. Aħna għandna wkoll politika għal daw kollha involuti l-stakeholder policy. U għalhekk nistaw natu kas dawk laqdiet li jirrappreżentaw il-pubbliku il in ġenerali aħna nippubblikaw u sejrin nippubblikaw l-informazzjoni li aħna niġbru permess ta' reġistrazzjonijiet se nibdew dan iktar tard din is-sena imma ovvjament dan se jkun eh, iktar veru fis snin li ġejjin meta jkonna informazzjoni dwar sustanzi illi qed jintużaw bħalissa fis-suq u l-organizzazzjonijiet tal-konsumaturi kunu jistaw jużaw din l-informazzjoni. bat dwar jekk aħna u se jkollna tħul suffiċjenti. Ikolli najt li f'dan il-mument ma maħniex imħasbin illi il-miżati mhux se jkunu bizzejiet. aħna qegħdin nitolbu miżati inqas minn dak li ħsibna oriġinarjament għaliex qed ikonna inqas reġistrazzjonijiet minn eh, dawk li jirreġistraw kmini f'dan l-istadju. Imma qed nistennew li l-volum jizdiet, il-volum tal-miżati lejn tmim is-sena d-dieħla meta tkun kważi se l-iskadenza. Issa jekk il-kumpaniji jistaw jirrispettaw din l-iskadenza, jina naħseb li huwa importanti ħafna li l-kumpaniji ikkunu ikollhom skadenza iffissata li ma toqgħodx tinbidel il-ħin kollu kull darba li li jkun hemm intu intuhom iktar żmien huwa importanti li huma jkunu jafu minn qabel meta jgħidin talaq l-iskadenza li jkunu jistgħu iħejju ruhom jaħsbu kmini sabiex ikunu jistaw ikunu konformi mal-liġi. Aħna badna pass tajjeb qed nippruvaw nikkonvinċu lil daw kulħadd madwar l-Ewropa biex jissieħbu fil-proċess jiddaħlu jidħlu fis-safes u, u jibdew dan il-proċess. Huwa importanti li issa dan il-ritmu li aħna qbadna ma nitilfuħx. Issa, nħalli fidejkom biex tiddeċidu jekk għandix bżonn ta' pjan li nistaw naqafu u għalli jista' jkun. Jiena nemmen li għanna bżonnu dan il-pjan. Issa dwar il-bioċidi. Leka għacċattat li taħdef fuq il-bioċidi iktar il-qoddim imma bħalma tafu f'dan il-moment għanna sussidji biss għal xolta reach marċevejna ebda rizorsi biex naħdmu fuq affarijiet oħra li mumiex m'għandhomx jaqsmu ma' reach. Imma sadattant aħna għamilna xi input f'dan ix-xogħol imma rridu naħdmu iktar fuq il-bioċidi nishtiq nkunu nistaw nibdew il-proċess biex nintegraw il-bioċidi fil-kimika industrijali. Twar kooperazzjoni mal-Istati membri, kolli najdilkom illi din hija ta' valur kbir. L-esperienza kienet waħda pozittiva l-aħħar, għalix aħna irridu naħdmu mal-istati membri. Per eżempju, ma dak li huma help desk, appoċ kumpaniji żgħar u medji, u din hija waħda mir-raġuni għalfejn jeżistu l-help desks. L-istati membri u koll għandhom xogħol x'jagħmlu skont riċ u għalek l-awtoritajiet kompetenti tagħhom għandhom ukoll xogħol x'jagħmlu u l-biċċa kbira ta' dan ix-xogħol għad irid isir l-evalwazzjoni ta' sustanzi hija l-iktar xogħol biċċa xogħol ibsa li jridu jagħmlu u ma jridu jħejju ruhom minn qabel qed nippruvaw kemm jista' jkun nħarġuhom biex ikabru l-kapaċitajiet tagħhom taħt riċ u jiżguraw illi ma jitilfux il-riżorsi li kellhom fil-leġiżlazzjoni ta' qabel għandhom bżon ta' ħafna riżorsi għall-infurzar ukoll u aħna qegħdin naħdmu ma dawk li huma responsabbli għall-infurzar biex naraw li dawn ikuma imħejjija u l-infurzar jista' jsir bl-aħjar mod biss jekk ikun hemm rabta mal-awtoritajiet kompetenti f'kull stat membru. Għalhekk anki f'dan il kontest hemm bżonn ta' ħafna kollaborazzjoni. Ikolli ngħid ma dana kollu illi sissa l-esperjenza li kellna kienet pożittiva l-aħħar. Grazzi, Signora President. Grazzi, Sur Direttur. U issa Sir Chris Davis. Uh, forsi jinteressakom tkunu tafu li l-President ta' Repubblika Ċeka għadu kif iffirma it-Trattat ta' Lisbona. Chris posset bon Dik ta' sewa aħbar tajba. Konna qed nistennewa ma' xorta waħdejja ħbar tajba il-Sinjura Grostet. Grazzi. Jiena se semmi affarijiet li diġa semmew imma naħseb li huwa importanti li aħna nisħu fuq id-diffikultajiet li aħna niltaqgħu magħhom. Aħna eh, meta konna qed naħdmu fuq riċ konna qegħdin nibżgħu li din se tkun eh, time bomb. U saru naraw li dan ma jseħħx. Issa qed nitkellmu mar il-kumpaniji kbar tal-kimika, tal l-kumpaniji kbar u dejjem jgħidulna dwar id-diffikultajiet li jiltaqgħu magħhom huma. Huma ma jaqblu mal-anijiet ta' riċ, imma id-diffikultajiet li jiltaqgħu magħhom jgħidulna dwar il-ħtieġa illi jimpjegaw persuni li jkunu mħarġa u li jaħdmu biss fuq dan id-dossier ta' reġistrazzjoni għal finijiet ta' reach. U fi żminijiet ta' kriżi ekonomika, il-mistoqsija li wieħed jissaqsi hija il-finanzi, il-flus il li dan il-kumpaniji jridu jallokaw għall-implementazzjoni ta' reach dawn il-flus forsi kienu jkunu użati aħjar band oħra, l-istess ħaġa għall-SMEs għalli xina tkellimt ukoll ma' kumpaniji kbar li għajdu li eh, li qed jagħmlu dak kollu li jistgħu biex jgħinu lill-SMEs imma li xorta waħda mux se jirnexxilom kollha eh, jikunu konformi ma' skont l-iskadenzi inti u rejt ħafna rida tajba u m'għandix dubju dwar ir-rida tajba tiegħek għattinna illi aħna qed nofru għajnuna assistenza tajjeb wis eh, għajnuna diretta tal-aġenzija tagħkom tajjeb wis kull stat membru għandu wkoll l-għajnuna nazzjonali tiegħu stess. Imma meta wieħed jirrikorri għal helpdesks nazzjonali ħafna drabi kunem hemm operaturi illi jajdulek, eh, għal dak se tirreferi għall-artiklu dan il-paragrafu hekk u il-kapitlu hekk u ma jtukx għajnuna operattiva jieġifiri li il-kumpaniji tagħna, il-kumpaniji zar u medji, ma, ma xie gwadanjaw minn dawn il-help desks. Hemm bżonn illi E, e, dawn l-assistenzi e, l-għajnuna li aħna natu ma titkun rilevanti għal kumpaniji u għal bżonnijiet li għandhom dawn. Dina ħaġa komplikata u dan f'kuntest ta' kriżi ekonomika fejn il-tħassib il li għandhom l-SMIs u li morri fitxu s-swieq irridu ħafna minnom jaraw li jibqaw jeżistu, jridu jżommu imneħerom fuq l-ilma biex najtek. Għat isibu għad diffiċli ħafna illi applikaw riċu jkunu konformi maħħa. Jina nifhem illi l-iskadenzi jridu jkunu rispettati, ovvjament dan huwa prinċipju. Imma hemm bżonn illi jkun hemm biżejjed flessibilità u biex wieħed iqis ukoll il-kuntest illi qegħdin fih u li ma noħonqux il-kumpaniji tagħna għaliex imbagħad il-ġurnata meta ma jkunx baqa kumpaniji iktar, eh, eh, ma jkunx bżon laqas ta' reġistrazzjoni, u xek. Grazzi ħafna il-Sinjura Jutta Hogg. Grazzi ħafna. Jimma kont se ċejn waqt din il-diskussjoni. Imma wara li smajt il-kollegi tiegħi Jina nistaqsi, dan fej kienu meta ħna qbilna fuq reach fl-aħħar mandat parlamentari. Jajdu xajdu din saret liġi issa u nixtieq nfakkar il-kollegi biex uh, li l-akbar grupp li kienem fil-parlament ta' qabel huma l-istess gruppi illi huma eh, l-akbar grupp l-lum, ġifiri il-PPE u dawn votaw favur. U dawn kienu voluti anke fit-tfassil tagħha. Dak l-ewwel punt, tieni net, Il-Parlament Ewropew huwa ko-leġislatur. U ko ifisser illi il-parti l-oħra tal-ko, għax irrid ikun hemm tnejn biex ikun hemm ko, huwa il-Kunsill. U fil-Kunsill il-maġġoranza tal-gvernijiet kienu jew tal-grupp tal-PPE jew inkella b'xi mod assoċjati jaw. Issa, s-sur Danset għallinna bħala direttur eżekutiv tal-ACHA li dan, di, din issa l-kumpani l-Aġenzija qed tagħmel dak li aħna tlabna l-leġislazzjoni qed tagħmel dak li aħna ridnija li tagħmel. U issa nixtieq li il-kollegi jaraw x'qed jagħmel il-Kunsill fir-rigward ta' din l-Aġenzija. Aħna din il-ħaġa din l-Aġenzija ħloqnija flimkien. imkien Aħna għadna illi fl-ewwel qari tal-budget irnexxielna niksbu il-flus illi l-Kummissjoni ridet għal din l-Aġenzija u barra minn hekk lekk imsejħa assigned revenues u dawn fuq linja budgetarja importanti, mela kulħadd fil-plenarja mbagħad qal i proset ħaġa tajba din. Imma aħna nafu illi se jiġri l-istess ħaġa meta nerġgħu niddiskutu il-budget li jmiss. U nixtieq nistieden kollegi biex iżommu dan f'moħħna jaħasra li Karl Hein Florence mhux qiegħed hawnhekk biex jismani għaliex hu forsi kien ikun jista jintervjeni u jitkellem dwar għad ta' rappresentanti tal-Konsil u jfemom illi kien u importanti li l-Aġenzija jkollha l-flus biex tagħmel xogħol għall-Kummissjoni tittifmu dan ukoll. u ma jiswa xejn illi aħna nkomplu nabu din l-aġenzija bi pisijiet zejda. Ovvjament jiena nifhem x'qed dak li qalet is-Sinjura Klaz, illi eh, l-aġenzija għandha ħafna responsabiltajiet imma aħna ħloqna aġenzija li għandha struttura u din għandha tkun il-bażi eh, tal-approċċ li aħna nieħdu viżavi din l-aġenzija. Sa ma nistawx noqogħdu naħsbu x'responsabbiltajiet oħrajn se nabbu fuq l-aġenzija wara li dawn ikunu definiti. Għalhekk jien nixtieq nistieden dawk il-kollegi kollha illi jemnu li din l-Aġenzija għandha futur biex jgħidu dan u biex jagħmlu pressjoni fuq il-Kunsill b'mod partikolari u l-Istati membri wkoll għaliex dawn għandhom ir-responsabilità li jiżguraw li aħna u l-kumpaniji fl-istati membri tagħna eh, eh, inkunu konformi ma' riċ. Skużawni jekk forsi qed eh, nitqan għal-wis għaliex dawn huma affarijiet li diġa' għadnihom qabel. Imma kultant jiena verament ma, ma nifimx fejn ikunu il-kollegi Jiena niġi minn pajjiż fejn l-industrija tal-kimika hija importanti ħafna. Tkellimt ma' għat ta' kumpaniji u ma tantx smajt kritika fuq Reach u nixtieq li tieħdu nota ta' dan fil-minuti. Monsieur Directeur, je voudrais en ajouter une avec votre votre autorisation jekk tippermettu li jiena nixtieq uh, inwieġeb għal dak li qalet is-Sinjura Hogo, jiena naqbel ma dak li qalet. Aħna nifmu il-diffikultajiet li għandhom il-kumpaniji ma rridu niftakru wkoll li dan huwa test li kien meħtieġ ħafna l-importanza li dan għandu għad ċittadini tagħna s-saħħa pubblika u għal dak kollu li l-impatt li jista' jkollu u anki wkoll l-impatt li se jkollu f'dak kollu li għandu xaqsa ma' sostituzzjoni. Issa, x'għandna bżonn biex aħna eh, namlu dak li rridu namlu biex nieħdu responsabiltajiet tagħna. Din hija responsabilità jiena nixtieq nkun naf issa kif se tagħmlu biex dawn ir-responsabiltajiet li intom ħattu twettquhom. Thank you for this, uh, these words. Grazie ħafna Naħseb li għanna għoddimna opinjoni differenti dwar kif għanajnu l-kumpaniji. Imma bażikament trid ngħid illi hawnhekk għandna wkoll xi rappreżentanti tal-industrija illi qed jisimaw aħna aġenzija illi edha taħdem id fit ma' l-industrija u dan namluħ kull-jum qed niddiskutu mal-industrija kull ġematej dwar il-progress li qed inwettqu. Ma naħsibx li għaw aġenzija li qiegħda tipprova tgħin industrija daqsna u li qed tipprova tifhem x'inhu ma bżonijiet tagħhom sabiex jgħinuhom. Qegħdin eh, nofqu ħafna riżorsi fuq dan u wkoll qed ninkluduhom fl-iżvilupp ta' lodda kollha tagħna ta' teknoloġija tal-informatika huma wkoll qed jibatu il-manwali tagħhom u qed eh, nikkommentaw dwarhom u bazzikament nemmen illi maħniex edin eh, eh, nitnikru milli nejnu l-kumpaniji u dawk assoċjati magħhom. U dan jinkludi wkoll kontatti ma l-organizzazzjonijiet tal-intrapriżi Zaru medji. Aħna nistednuhom għall qattana il-ħin kollu u nixtieq ukoll nisimgħuhom kemm jista' jkun possibbli. għandi diffikultà fejn nista' nsib fejn nistgħu ntejbu l-affarijiet fil-preżent, però nifhem li s-sitwazzjoni ekonomika hija waħda diffiċli, mhix waħda faċli. L-industrija batiet minn dan u dan ipproduċa ċertu telfin u għal daqstant ġa spiegajt li niprovaw nirkupraw il-ħin mitluf billi b'mod proattiv intuhom odda ġodda u elementi ġodda sabiex jaġġornaw id-dossiers sabiex ukoll nkun nistgħu nkunu faktar kuntatt mal-assoċjazzjonijiet kif għattu u koll itra li lil kull assoċjazzjoni sabiex nizguraw li kull SMI e ikolla aċċess ħieles għad-data illi l-konsorzja qegħdin jaqdu flimkien. Għal dak nandu xaqsam il-help desks nazjonali, provajt nispiega illi edin għom situazzjoniet aktar konkreti. Ixar id-diħel se jżuruna fl-aġenzija tagħna sabiex jitalmu aktar fuq kif jimxi xogħol fuq il-post U kol provajna nizvolupaw odda li permezz taħħa jkunu jistaw ifasslu risposti aktar konkreti għal mistoqsijiet li qed jirċievu. Huma għandhom ukoll jikkomunikaw il-mistoqsijiet eh, li ma għandhomx risposta li jom sabiex jgħaddu għomna u għana nkun nistaw nirrespondu. U ninsabu kol f'kuntat mal-kommissjoni jekk il-mistoqsijiet ikunu ta' natura regali marbuta mal-interpretazzjoni ta' li aħna nkunu ma' mal komissjoni il komissjoni qiegħda tejna. Sabiex issolvi dawn il-problemi eh, fiħin fiħin ġust. Naħseb il li nkopri l-mistoqsijiet il-li kelli ħlif il-komment ta' aktar kmini dwar il-proprjetà intellettwali. Aħna f'dal kuntest ħankunu kol għedin proteġu il-proprietà intellettuali għaliex il-leġizlazzjoni tipprovdi għal dan. Rridu nizguraw rispett sħiħ għas-sigurta u f'dan il-kontest maħniex noqdu lura minn dak li għandu xieqsam sforzi u rridu nizguraw illi s-sistemi tagħna ikunu dejjem eh, protetti kontra kull tip ta' intrużjoni, għal daqstant qed nippruvaw niżguraw illi dan isir il-ħin kollu. Ja, Herr Direktor Danzet, fin Dank für di ausführliche Beantwortung. Iva, grazie ħafna għal dawk il-risposti dettaljati kif fettara l-Kumitat għan interessat ħafna fix xogħol li qiegħda twettaq l-Aġenzija tiegħek. U jena naħseb illi flimkien ma' Sur Nasawer u anka l-Onorevoli Sakkoni għazilna zewċ persuni illi qed jagħmlu biċċa xogħol tajba ħafna sabiex jipprovdu din ir-rabta u aħna ħadna nota wkoll tal-istedini tal-istedina tiegħek li nżurukom fuq il-posta xogħol tagħkom illi hija offerta illi uħod minna żgur se jaċċettaw dal-waqt. Nawguraw li kull suċċess għaliex l-Aġenzija tagħkom hija pilastru ta' dan l-aspett tax-xogħol tal-Unjoni Ewropea u koll aħna ninsabu qed nistennew bil ħelqa sabiex nitaqgħu f'Helsinki. So, liebe Kollegen und Kollegen, wir kommen zu dem Punkt 5 der Tagesordnung. Alle, Kresses Kollegi, nduru issa fuq punt numru 5 fuq l-agenda tagħna. skambju ta' opinjonijiet ma' direttur ta' aġenzija oħra importanti ħafna. Und zwar an die Europäische Umweltagentur in Kopenhagen. Ġifiri l-Aġenzija Ewropea l-Ambjent f'Kopenhagen. f'Copenhagen. Schreiber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 at the Arctic Council, it will be put on the table. But there's no Okay, ja, ich darf ganz herzlich begrüßen in unserer Mitte die Exekutivdirektorin der Tajib Wis, nilqaw il-direttur eżekuttiv tal-Aġenzija Ewropea l-Ambjent, is-Sinjura Jacqueline Maglade, u kollegi kollegi wkoll nil-akamawnek sur Van Holsek li huwa membru tal-korp eh, governattiv Signora McGlade, inti tmexxi waħda mill agenziji l-aktar antiki fl-Unjoni u hija Eh, huwa uh, kompetu tiegħek li tina informazzjoni utli fuq sistemi ta' satellita, ta' protezzjoni tal-klima, il-masafi, eh, arja safja, rridu aktar informazzjoni dwar sistemi satellitari, 50 ġemat, se jkun ovvjament dil-konferenza kbira f'Copenhagen. U ħadna nota wkoll tal-approċċ utli tiegħek b'sodisfazzjoni li ovvjament l-infrastruttura għal konferenza ta' din l-iskala tista' tkun uġiħtar ras. Madan dan ukoll aħna interessati nisimgħu dwar ix-xogħol tal-Aġenzija kif żviluppat xi problemi qed bassalu kif nistgħu ngħinu. Jekk jogħġbok. So thank you very much. Grazzi ħafna. Huwa agostu Piċir tiegħi illi nindirizza hawnhekk il-kumitat, membri minnhom nafhom u maħbib tiegħi. Eh, nħu kost nerġa' narkom hawnhekk proset ukoll għed nistana bil għasab biex naħdem bil-rib magħkom il dawk il ġewwa eletti mill-ġdejt ukoll nistama li noħloq ħbiberijiet ġodda ma' dawk li s-samant ma ntqajx magħhom. Jekk tippermettu li anka għal dawk li jafu l-aġenzija xtaqt ma najmaraj ngħid x'inhi l-missjoni tagħna għaliex fid-dawl tal-regolament eh, oriġinali il-kompetenza tal- l-Aġenzija kienet miktuba tal mod illi tanti ċiba ħafna mix-xogħol li għandna l llum napoġġaw żluf sostenibli nejnu sabiex niksbu eh, titjib fl-ambjent Ewropew, titjib li sta' jitkejjel ukoll ikonna informazzjoni rilevanti u li nistgħu nidependu fuqha għall-aġenziji u anka l-pubbliku sabiex nżidu l-arfin tal-importanza fl-ambjent aktar wiesa fl-ekonomija Ewropea. Għal daqstan taħna qegħdin nisqu b'mod qawwi kemm fuq il-Parlament minnaħa tagħkom qed naħdmu b'mod kontinwu ma'kom u mill-bidunet xtaqt ngħid illi għandi staff qed ikkompanjawn illum li soltu e, ikunu bil-qeda fuq naħal oħra dejjem s issibuna u nittama li aktar il qudiem tkunu t tikkomunikaw magħna. U forsi wkoll ikonna diskussjoni aktar speċjalizzati ma' gruppi differenti u reporters differenti. Għal daqstant xtaqt nitkellem dwar żewġ punti. L-ewwel pont tibdil fil-klima u l-laqa illi ġejja f'Copenhagen u tieni pont dwar il-rapport dwar l-istat tal-ambjent illi xtaqt ngħid iffisser part importanti ħafna tal-pakket f'reviżjoni tal-sit programm ta' azzjoni. U għal daqstant xtaqt nuża l-ħin l-katarija biex niddiskuti dawn żewġ punti. Fadal 42 jum, mux wis għanna laqaf Barcellona ovvjament li għaddeja bħalissa unina naħseb il-rizoluzzjoni, rizoluzzjoni ta'kom, ixtaqt nsemmija għalix timmira lejn livelli ola ħafna fejn isqonaraw l-Europa, ma dan kollu aħna ovvjament nanticipaw il se jkun hemm ħafna aktar xor xisir. X'namlu aħna l daqstant f'dan l spektrum ekwisa tal-laqat, konvenzjonijiet u informazzjoni. Aħna għanna fidejna bieċa xogħol li niprofdu informazzjoni dwar l-effetti ta' tibdil fil-klima u kif nistaw intaffuwa din l-ewwel parti li niprovdu nipprovdu żewġ rapporti b'mod regolari li huwa importanti sabiex il-Komunità Ewropea tkun tista' tkun konformi mal-rapportaġġ u monitoring taħt ir-reġim ta' tibtir fil-klima internazzjonali nipproduċu l-ewwel ta' żewġ rapporti ta' kanwali fuq il-gassijiet li provdi kawżaw l-effett serra niprovdu informazzjoni lill konvenzjoni qafas tal-ġus maquda dwar tibtir fil-klima. Malaj malaj x'inhuma rapporti, xajdu rapporti li publikajna riċentement l-emissjonijiet għall-Unjoni Ewropea niżlu għal rabu sena konsekutiva ħafna qalu din hija anomalija maħabba reċessjoni u fatturi oħrajn imma mhijiex. Hija u għatnaqqis sistematiku tal-emissjonijiet rajna wkoll illi għal dak nxaqsam l-estimi ta' wissu fej u dissa ġifiri informazzjoni reċenti ħafna jinsabu bejn 10.7% anqas mill-level tal-1990 għal dik li xaqsam Ewropa ta' 27. Ftakru li għanna approċċ ta' burden sharing u li l-Unjoni Ewropea ta' 15 pajjiż għanda timira 8% u ġa ksibna 6.2%. Naf li nitkellem ħafna ċifri, imma dawn huma il-ċifri li tant huma importanti għadda id-dibattitu fil-preżent, l-emissjoni tal-effett serja jamonta għal 10.5% tal- tal-numru totali kopert mill-konvenzjoni ta' ġus maqbla dwar tibdej fil-klima li ta' spiss tisimgħu il dak li tagħmel l-Ewropa eh, ma nix nħarsu leħ mod iżolat u din hija verità ma rapport tagħna jisħaq fuq il-fatt li l-Ewropa għanda mir importanti u d-dima u kienet kapaċi tkun konformi. U fawna drabjon kamurna l-lin mill-miri tagħna. Għan introduċi dan f'xaħġa li kemm xejn aktar eh, ħafifa sabiex għal dak li għandu xjaqsam emissjonijiet per capita. U din dan huwa għannu ċifri aktar eh, importanti. Mill-1990 sal-2007 f-17 sena naqqasna l-medja ta' emissjonijiet per capita minn 11.8 għal 8.2 għal dak xtaqsam tunnellati, 10.2% anzi. Għal non NX1 għan narba tunnellati u l-medja din hija jeta seba tunnellati għalek fadlinna x'naħdmu. Ma dan ukoll qed naraw illi nexxinna nbidlu xejriet u ninsabu lejn tnaqqis għal dak għandu x'jaqsam l-impatt tagħna fuq l emissioniet tal-gassiet li kkawżaw l-effett serra u għasu ukoll mill-medja ta' 15-il tunnellati li ekwivalenti per capita għall-emissjonijiet għal pajjiżi industrializzati għalhekk l-Ewropa tinsab eh, f'ekonomija ekoffiċenti għal dak nixaqsam diossidu tal-karbonju li qed jonqos. Produzzjoni ta' enerġija u konsum u l-akbar kontributuri għal dan bejn 79 u 80% ta' emissjonijiet fil-2007 u trasport għadu l-akbar kontributur. U għal daqstan ta' tana ħafna xogħol xirridu nagħmlu max mal-kollegi fil-Kumitat tat Trasport u fis-settur tat trasport. L-informazzjoni ta'kom, il-trasport tal-avjazzjoni u trasport marittimu kol naraw 6% fl-2007 u kol ċifri li farġuna u kol rapport iħor huwa il-rapport annuali dwar xejriet fuq il-gassit li kawżaw l-effett serra. Bazzet rapport nistaw naraw fejn sejra l-Europa. Għaxar snin ilu meta l-ewwel darba bdejna niksbu informazzjoni kena approċ kemm xejn iktar negattiv fis-sens li l-miri ta' Kyoto kienu prospettivi jinsabu l-bot ħafna, ma kien impressjonanti l-fraħar għaxar snin wasanna għal punt fejn 10 minn 15 stat membru qed jistennew illi fil-fatt jilqu l-miri ta' Kyoto dan fl-2000 u issa fl-2009 Kif tistaw taraw, kif se taraw il li ġeja fit-12 ta' novembru meta invaraw dawn din informazzjoni waċar il-pajizi kollha li fwiet ikunu laħqu l-livelli ta' Kyoto. U għalhekk rridu niżguraw li fil-fatt intom tkunu l-ewwel li tirċivu kopji ta' dan ir-rapport. Huwa moment importanti ħafna fejn l-Ewropa tista' b'mod ġenwin tajt illi innexxinna eh, nerfaw responsabiltajiet tagħna u l-qomiri tagħna sabiex Niffaċilitaw xolkom u kol għanna interface li tistaw titlu fih u taraw lejun ta' missuni ta' gassit li kawżaw l-effett u tistaw kol taraw eh, iktar ċifri. Ah, Pero ridna morru pass li l minn dan il-xoħos minn komet tasbu li tibdi fil-klima laħa il-partijiet tal-dinja eh, fejtejx. U l-ħaris li l-impatti tal tibdi fil-klima fl-Europa għanna indikaturi varji. Barra tistaw taraw dawk l-iktar reċenti rapport dwar l-Alpi. Għawnek tistaw taraw Eh, informazzjoni fejn tistgħu taraw li ġa għandna tibdil konsiderevoli mhux biss fil glaciers imma biodiversità, disponibilità tal-ilma, l-mod kif nanticipaw dan ir-reġun u kif jirrispondi għall-isfida tal-maniġjar ta' tibdil fir rizorsi bażiċi. Rajna il-medja ta' temperatura jizdidu b-0.8 gradi Celsius, imma ovvjament reġona fuq il-ver reġjonali l-affarijiet huma differenti u fl-Ewropa ġa esperjenzajna eh, zida ola u fl-artiku il-ċifra tiġi rdopjata l-nuklu xaqsam tisħin. Jekk qed nitkellmu għalhekk dwar mira ta' żewġ gradi u l-Ewropa qiegħda viċin medja ta' grad, għad hemm grad ieħor U jekk tippermetu li ngħid f'termini narrativi il-grat li ġa esperjenzajna huwa t-tieqa li permezz tagħha il-ċiviltà tagħna żviluppat agrikoltura u setturi oħrajn. Għal daqstant għandna brajna periodu stabli fl-aħħar 10,000 sena u issa ninsabu fil-periklu li noħorġu minn dan iċ-ċiklu. U għalhekk tajb ikonna diskussjoni dwar dan. Imma li nissuġġerixxi u li nirrealizzaw li nsabu situazzjoni ġa vulnerabli li tvarja minn reġuna liħor fejn għanna eh, riskju ta' arar u anka nixfit mill-Mediterran għall-artikol programmi ta' adattazzjoni ħajkun differenti tibdil fil-xitta, pero rridu nikkonfermaw dan mod iktar preċi, jisima jider il-reġun tal-Mediterran irċevew 20% anqas xita minn mit sena ilu, rajna livell ta' baħar etjola 3.1 mm kull sena fl-aħħar 15 sena, eh, iktar tempestrem, 90% tal-disastri naturali fl-Ewropa summa assoċjati mod dirett jew indirett mal tibdi fil-klima u dan ifisser 95% tal-kawzi ekonomiċi u telf ekonomiku minn katastrofi eh, marbuta ma' temp fil-artiku, il-volum tal-bahar naqas b-46% figura inkredibbli fl-aħħar 20 sa 30 sena u nistgħu naraw illi ħafna ekosistemi f'termini ta' pjanti u annimali jinsabu taħt teddid serju. Għal daqstant ma nistgħux nitnikru dim dawn iċ-ċifri irridu għal daqstant nibdew naħsbu fuq dan kollu fil-politika tagħna u dan huwa l-kumitat li għandu jagħmel dan u li se jkollu wkoll stamp aktar ġenerali dwar politika fl-Ewropa. Intom se tkun rappreżentati minn delegazzjoni b'saħħita, qed nisma' illi oħrajn ukoll se jnaqdu magħna u jiena ħerqana sabiex niltaqa' magħkom fil-laqgħa ta' kofi 15 u kif ġaqat qabel l-Unjoni Ewropea tinsab uh, Eh, ġa f'nofs triq qabel il-miri tal-2020. Imma ovvjament ukoll għandna għanna ta' 30% possibbli eh, u fid-dawl ta' dan il-ftejm globali u staqt nirrikonoxxi dak li għal dan il-Parlament għal rigward ta' miri ambizzjużi. Imma qed nitkellmu wkoll dwar kooperazzjoni internazzjonali tibdil fil-klima, hija xi ħaġa li għandha x'taqsam ma' regolamenti globali għal taqstant qed nitkellmu fuq gvernijiet li jibdu jmexxu l-proċess kif tafu. Jiena naħseb illi nistgħu minnaħa tagħna nejnu sabiex nifmu aħjar kif dawn is-soluzzjonijiet jistgħu tassew isiru realtà. Neħdu nota tal-aqwa prattika, benchmarking, naraw kif nistaw noħol u enerġija sostenibli, kif nistaw nidefinixxu xolijiet eh, xogħlijiet illi jkunu aktar eh, li jagħmlu nqassar għall-ambjent għaliex nistaw ikonna eh, xogħlijiet definit bħala green jobs imma jkunu marbuta biss ma' smen għassir. Naħseb illi azzjoni tista' wkoll tejn l-ekonomija tagħna fl-aħħar mill-aħħar COP15 mhux se tkun il-pass aħħari dwar tibdil fil-klima ovvjament, imma l-Aġenzija ħatkun lesta sabiex timplementa u tassisti fil-monitoraċ u rapportaċ ta' kull eh, ftejim li ġewara l-2020. Jena fundamentalment nemmen illi meta jkollna informazzjoni a dispożizzjoni tagħna jista' jkun każ fil-pakkett dwar l-enerġija rinnovabbli li l-implementazzjoni tkun fisser li ħajkonna bżonn informazzjoni li tinsab fidejn l-istati membri u ċittadini sabiex jif maħjar il-teknoloġiji differenti possibli jistaw jagħmlu differenza għal daqstant nissuġġerixxi l-Aġenzija li taħdem ma' msieħeb differenti u industrija differenti tressa idea dwar innovazzjoni, teknoloġija, partnerships ġodda dawk illi jinkludu mezzi ta' montaraċ fl-Ewropa sabiex nifmu aħjar fejn qegħdin eh, niksbu riżultati pożittivi. Fuq nota prattika xtaqt ngħid illi ovvjament waqt il-konferenza f'Copenhagen intom mistiedna sabiex taħdmu anka fl-aġenzija fil-kwartieri tagħna u uħu aċċettaw din l-offerta u aħna niddu gost nisimgħu wkoll minn dawk foskom issa fil-fatt numru tagħkom żdied għadni nestendi din l-istedini, pero għajdunna mara kem jista' jkun għalix idun nizguraw illi z-zjara ta'kom f'Copenhagen u fl-Aġenzija tkun informattiva u effiċenti kem jista' jkun. Għal daqstant nista' nikkonkludi billi najt laħna aħna nappoġġaw id-diskussjonijiet fil-laqa, għajkonna laqad fuq tibtil fil-klima, fuq arċejani, l-emissjonijiet ta' gassiet kazala fetzerra, inventarji u koll partiċipazzjoni attiva ta' ċittadini ħajkodna kalkulatur globali li permetti li l-individwi jaraw kif l-azzjoni individwali tagħhom tikkontribwixxi u naraw ukoll dan xi fisser fuq livell globali. Kop 15 finalment xtaqt eh, nikkommenta dwar il-feedback tagħkom il-programm 2010 fejn tistgħu taraw ħafna mill-isforzi tagħna sabiex ikonna rapportaġġ dettaljat ukoll sabiex eh, niddikjaraw l-2010 para sena l-biodiversità ma kifat qabel ukoll ir-rapport għall-ambjent Ewropew. L-impenn regolatorju tagħna li għandu jsir kull ħames snin. Dan huwa approċċ integrat ta' kif eh, niproċedu din is-sena jekk hemm xejn differenti għaliex għandek integrazzjoni mill-pajjiżi dwar is-sitwazzjoni tagħhom fir-reġuni differenti qed inkunu aktar riġidi f'termini ta' Eh, riżultati u fil-bidu naħseb li għanna najdu il-li nittamaw li dan u wkoll ma' xogħol preparatorju minna tal-Kommissjoni fuq eh, l-evalwazzjoni aħarija u kollet naħdmu rib mal-Kommissjoni dwar dan sabiex il li kolkom eh, stampa ġenerali kif il-politika tagħna qiegħda taħdem u nistgħu naraw fejn nistgħu intejbu is-sitwazzjoni. Għalhekk jien qed nistenna bil-ħerqa naħdem ma' komil kol u nitama Sinjura Sinjur President, il-membri ta' din il-Komitat, il-kooperazzjoni bejnietna tkompli u jiena nara prezenza tija għawek pala bidu tal-proċess u għet nistana bil-ħerqa sabiex naħdem ma' sur eh, Brandi u kol eh, nistidnu jieġi Copenhagen jekk mux ġej ovvjament, pero kull wet waħda minnkom mistiedna sabiex tiġu l-Aġenzija u jina lesta napoġġakom u kifett ukoll lesta nilqakom kull meta nista. Grazie ħafna sur President. Ja, fin dank, Grazzi Grazzi ħafna, Signora Miglade. Kont qed titkellem dwar ħbieb antiki, jiena żgur li se tagħmel biberiji ġodda għax ix-xogħol tiegħek huwa huwa imur skont ma dak li qegħdin naħdmu għalih aħna hawnhekk. Huwa interessanti illi inti qiegħda e, f'kuntatt mal-Aġenzija ta' Trasport Blajru għax il-piloti meta jkunu għedin e, itiru madwar id-dinja jkunu jistaw jagħmlu e, ċertu osservazzjonijiet dwar it-tibdil fil-klima kif jagħmlu wkoll il-piloti tal-vapuri. Huwa importanti li nitkellmu fuqhom dwar dak li importanti għalina li nżomu qudiem għajnejna. Inti jettu ukoll li li tibdil fil-klima mhux 0.8 gradi mhuwiex ħaġa kbira imma fil-fatt il-figura propja hija darbtejn iżjed u allura di taffettwa l-affetti huwa id-doppju. U dan joħroġ minn laqa fejn kien hemm aħbarijiet tajba, iġifiri li l-Unjoni Ewropea miex jaskont id-deċizjoni li għamlet eh, di qabel. U allura din hija koll wkoll fejn ġi reġistrat progress fejn l-Unjoni Ewropea da titkellem b'vuċi waħda li hija rappreżentata mid-Danimarka jekk ma jinnissi jeżbal u l-Iżvezja. U għandek ir-Russja u l-Kanada, eċċetra, imma mhux E, vuċi waħda, memx vuċi waħda l-Unjoni Ewropea sissa. Huwa utli li aħna nkunu nistgħu nikkontribwixxu għall-effetti għat-tibdil fil-klima fl-Artiku. Grazzi, President. Bħal persuna tal-kuntat ta' dan il-komitat jina kelli pjaċir illi e, kolli lanċ ma' Sinjura McGlade U waħda mill-affajt li diskutejna kienet dwar jekk dan il-Kumitat ta' Ambjent u xed jagħmel użu mill-Aġenzija ta' Ambjent tal-Ambjent b'mod suffiċjenti u s-Sinjura Meglejt għaltina li xi stati membri individwi fil-fatt qegħdin jagħmlu dan imma tkun ħaġa sabiħa jekk il-Kumitat sħiħ kif ukoll stati membri individwali ku jagħmlu użu minn din l-Aġenzija b'mod iktar effiċjenti allura nixtieq nistieden lis-Sinjura Meglejt biex forsi b'xi mod tispjegalna l-Aġenzija fiex tista' tgħin komitat kumitat u anka għall-istati membri individwali. Mistoqsi oħra jina konvint li l-soluzzjoni vera problema tal-klima hija teknoloġija, żvilupp ta' teknoloġija ġdida u illi din tinxteret. U nixtieq nistaqsi l sinjura Meglejt jekk għandi xi idejat dwar kif wieħed jista' jħaffef dan l-iżvilupp ta' teknoloġija u kif wieħed jista' jħaffef illi din it-teknoloġija timxi ma madwar id-dinja u l-punt finali tiegħi huwa għaluli li l-Ewropa bħalissa isa edha ta' allura fl-iżvilupp ta' teknoloġija ġdida u jiena kontet naħseb jekk dan hux ver minnu jekk hux minnu li aħna u xed jirbħulna pajjiżi oħra pal istati Uniti u koll ċina allura nixtieq ir-reazzjoni tiegħek dwar dawn il-mistoqsijiet. Grazzi. Grazzi. Grazzi, l-Onorevoli Siber, nirringrazzja s signora Meglejt tal-punti interessanti. Jina naqbel mal-kellim ta' qabli tkun ta' ġit jekk aħna bħala parlamentari Ewropew ikon iktar aċċess għall-esperjenza li għandha l-Aġenzija tiegħek biex bekk ma jkollniex bżonn li niġu unfittxu l-informazzjoni meta n-nies per eżempju bħal rapporters jew shadows ikollhom e, feed, feedback automatiku minnaħa tal-autorità tiegħek, tal-aġenzija tiegħek. Ovvjament aħna mhux kollha nistgħu nkunu esperti ta' koll fuq kollox u mhux dejjem neċessarjament ikonna l-informazzjoni tagħna allura forsi tista' tkun waħda mill-affarijiet li niddiskutu dwar kif nistaw eh, intejbu l-komunikazzjoni mana u xista jsir dan ir-rigward. Naħseb li bħalissa mhuwiex sodisfaċenti ħafna din il-komunikazzjoni. Issa dwar it-tibdil fil-klima, aħna l-koll nafu li hemm dan hemm il-Global Mean Temperature Rise u hemm zieda fil-ħruġ tal-ossidu karboniku u hemm irridu naraw x-lezzjoniet nistaw nieħdu minn dan, u ikun xutli għall-Aġenzija tiegħek illi, illi nappoġġjaw riċerka f'dan ir-rigward, l-għalix ovvjament, vuċijiet xjentifiċi li għadhom jinnegaw il-prezenza ta' dan il-link. Unbata hemm il-punt li sikwit nisimaw il-temperaturi għeddin eh, jolew u kif nistaw nadottaw dwar eh, għal daw il-temperaturi ġodda naħseb għanna niffukaw dwar l-anijiet politiċi tagħna u biex namlu dan aħna għanna bżon informazzjoni fidejna u mux sempliciment nejdu eh, irridu nadottaw. Grazzi ħafna. Grazzi l-Onorevoli Estrela, l-ħagġa nixtieq nirringrazzja s-Sinjura McLeod tal prezentazzjoni li tatna. U nixtieq nirringrazzjaw kollha għall ottimizmu li t tesprimi f'dak li għandu x'jaqsam ma l espettativi tagħha dwar l-implementazzjoni ta' Kyoto u jina nishtiq najt li jina naqsam maħħa din dan l-opportun il-fat li pozittiva dwar dan. Meta però inti jettejt li l-istati membri kolla fil-fat edin jaqbl edin jisegwu kjotoħ li fwieħed nemmen li inti qed tirreferi għall e u 15 jew Unjoni Ewropea 27 għax fir-rapport skont ir-rapport illi ta' prev, pre, rapporti dwar il-futur f'dan ir-rigward issemmi issemmi numru fl-2006 u li kienem tlieta illi kienu l-bot ħafna biex jaslu għal dawlanijiet u per se jien naħseb li għalmenu dawn il-pajizi għandhom jagħmlu sforzi biex jaslu għal dawlanijiet, pero is-sitwazzjoni fil-fatt tiebet f'din l-aħħar sena u bejja nittamaw li dan li dal-progressi kompli sejjer għaliex jekk dan huwa l-każ allura aħna nistgħu lejn il-futur biżjed pozitivizmu. Mistoqsija tiegħi wkoll hija dwar it-tibdil li qed isir fis-sitwazzjoni għall enerġija għal sorsi ta' enerġija riċiklabbli fl-Ewropa. Jien ukoll għandi xi informazzjoni dwar it-tibdil li sar u li ġew imsemmija fl-aħħar rapporti. U fl-aħħar il għaliex inti semmejt it-trasport u l-importanza tal-emissjoni tal-gassijiet, tal-effett sera li joħorġu mit-trasport, il-mistoqsija hija dwar f'dan il-kamp jekk hemmx possibilità ta' żvilupp il għaliex fl-aħħar rapport li aħna ġivejna. L-istima kienet li biex aħna naslu għal 20% dan ikun ekwivalenti li aħna inneħu l-emissjonijiet kollha li jiġu mit-trasport fl-Unjoni Ewropea kollha kemm jista' xjentisti qishom qed jgħidu li dan mhux ħajkun biżejjed. U jiena nħoss li dan ħajkun impossibbli li tintroduċi eh, tnaqqis daqshekk drastiku fl-emissjoni li jiġu mit-trasporti, grazzi. Ah, sì, scusi. Allora, io non sono così soddisfatto della relazione. Jena soddisfatt mill rapport tal-eżu. non sono soddisfatto mill rapport għaliex La kelmet dwar dak li huwa ir-riżultat ta' din l-għażla xi kultant kemm xejn wisq impotata li naqslu kosta kollox fl-Ewropa l-emissjonijiet minn tal-industrija. Kemm hemm kien hemm nies li tilfu posta xol f'din iż-żmien ta' kriżi. Ma smajtx kelma fuq kemm kien hemm industriji li għal u fl-Ewropa kemm kien hemm mijiet eluf ta' ħaddiema li m'għandhomx eh, paga minħabba pressjoni żejda f'perjodu bħal dan kontra l-intrapriżi mhux dik taljana biss imma qed nitkellem fuq livell Ewropew. Aħna parlamentari nirċivu ta' kuljum eh, rappreżentanti tal-industrija manka Eh, rapporti mill-SMEs u kolla jilmentaw mill-fat li kinkomplu sejrin kif sejrin ħankomplu nalqu u iktar industrija se jmorru f'pajjiżi oħrajn u għal daqstant Sinjora Direttur, itnaqis t kelim dwaru int, tnaqis mhux tant eh, la meta paragunat ma' 1990 u wkoll eh, marbut ma' industri li għalqu jew dawk li marru f'pajjiżi oħrajn u li qed iċsu daw il pajzi l-oħrajn imma wkoll waslu sabiex ikun hemm telf fil-postijiet tax-xogħol. U naħseb inti eh, taf tajjeb x'qed jiġri għaliex mhux qed titkellem dwar dan għalkemm għaliex fuq informazzjoni parzjali dwar naqqas emissjonijiet ma tinkludix ukoll eh, ċifri dwar telfin ta' postijiet ta' xogħol minħabba li kumpanija m'għadhomx kompetittivi intom tkellimt dwar ir-riżoluzzjoni tan sabiħa fuq il-karta votata minn din minn dan il-komitat eh, kważi mod unanimu ħlif aħna u l-grupp tiegħi għaliex parti mid-delegazzjoni tal-Leganor. Ta' għaliex aħna kontra għaliex rek nkun qed ngħidu dawk 30 biljun euro fis-sena mhux il-pajjiżi terzi jew pajjiżi li qed jiżviluppaw sabiex ikompli kompeti kontra l-intrapiżi tagħna ma ntuhom l-intrapiżi tagħna biex bekk dawn il-fondi forsi innaqsu l-emissjonijiet mingħajr ma jagħtu sensjal tant nies mingħajr ma jgħalqu għaliex dawk li jgħalqu u li jmorru jnitsu pajjiż ieħor ma jfissirx li nkunu qegħdin nindirizzaw il-problema. Nkunu qed nagħmlu anqas emissjonijiet fl-Ewropa imma nkomplu nżidu tniġis pajjiżi oħrajn. Għalhekk din hija li aħna bħala delegazzjoni tal-Lega Nord ma naqblux tant magħha. Però jekk jogħġbok, sinjura, kon nistenna kelmtejn eh, fuq dawk in-nies li tilfu xogħolhom li ma jafux meta terġibdew jaħdmu. Il-koll għanna l-ambjent għal-qalbna, iva, għanna jindem kont favor l-ambjent. Imma rridu kol eh, impoġġu id-dejna fuq qalbna u niprofaw nifmek f'moment bħal dan fejn 30% tal-ħaddiema Ewropej edin jisibba eh, diffiċli jassu sal-aħħar tax-xar u ixtajb inkomplu ninsistu u bekk inkomplu eh, nalqu aktar kumpaniji nitilfu aktar postijiet tax-xogħol. Grazzi. Vielen Dank, Grazzi, kollega. Naħseb li din huwa kamp fejn kien hemm ħafna spekulazzjoni iktar mill-stock markets u jew banek. Però mhux daqshekk il-bot l-20 l sena 2013 u inutli nuqodu nippuntaw subajna lejn minnu ħati għal din il-krizi li għaddej minna bħalissa wara din id-data irridu nizguraw illi l-iktar imsiħba importanti bħal iċ-ċina per eżempju l-Istati Uniti jikkollaboraw biex nimxu Eh, mhux biss lejn 30% imma xi skont xi xjentisti anka 40%, però fl-istess ħin għandna nkunu realistiċi x'nistgħu nittolleraw, eh, x'nistgħu fil-prattika namlu. Però ma rridx naħrab eh, noħodlok it-tweġiba tiegħek u allura issandek il-mikrofonu, is-Sinjura McGlade. Grazzi, l-Onorevoli Arsensis, grazzi Sinjura McLeod, nixtieq nirringrazzjak għal prezentazzjoni tijak imman ka xogħol enormi li inti għamilt dwar ir-rapport tal-Alpi tajt ħarsa ħafifa leħ, pero jati dera dwar l-impatt dwar dak għandu xaqsamma ċesta ilma u xmajjar. U għalek nishtiq niftaħ id-diskussjoni dwar il-kwistjoni ta' karbonju iswet li huwa prodott mi diesel, nirien tal-foresti u sorsi oħra. Reċentament f'konferenza iddiskutew il-Himalayas u hemmhekk dan il-karbonju iswed qiegħed huwa ħati għal e, tal e, tal-glaciers li għedin jinħallu li jaffetwaw 22% tal-umanità. qed ikun effett ukoll ta' nuqqas ta' sorsi ta' ilma. Dan il-prodott però mhuwiex inkluż eh, mhuwiex inkluż bħala prodott għal laqa ta' Copenhagen. Issa dan il-prodott allura mhuwiex importanti f'dak li għandu x'jaqsam mal- mal-fatt li jett jinħallu il-glaciers fl-Alpi mannix eh, dati xjentifiċi dwar dan. Grazzi, forsi s-Sinjura McLeod tista twieġeb. Grazzi ħafna ħan iprofa nwieġibkom mistoqsija wara l-oħra b'mod preċiż kemm jista' jkun, però hemm xi punti preċiżi li nixtieq insemmi għalix kif nistaw nkunu iktar relevanti u nkunu diretti bħala komunikazzjoni magħkom kif diġà diskussitejna waqt l-ikel, aħna dejjem qegħdin għas-servizz tagħkom meta jkollkom xi mistoqsija speċifika l-informazzjoni u aħna se nkunu preżenti f'kull laqgħa tagħkom f'tad dawn il-komitat u allura ħossukom illi aħna qegħdin għas-servizz tagħkom ovvjament ikun iktar ta' xogħol ta' sustanza f'dak li għandu xaqsam ma' rapporters għanna segretarjat illi jkun jista e, jikkomunika magħhom biex bekk aħna nkunu nistgħu norganizzaw ix-xogħol tagħna f'dak li għandu xaqsam ma' analiżi. Nistgħu wkoll nejdulkom, nirreferukom għal postijiet minn fejn tistow intom tieħdu l-informazzjoni li għandkom bżon. Fil-wat li għana ma nkunux namlu dak ix-xogħol ħadd ieħor ikun qed jagħmlu hu. Allura ejja nippruvaw li nużaw din il open gate approach u naraw jekk nistawx niġu speċi nxejru dejna nejdu iżejjed żejjed bħala informazzjoni. Issa, dwar it-teknoloġija forsi. U hemm xi wieħed jew tnejn minnkom nitkellmu dwar dan. Kenna laqgħa interessanti il ġimgħa l-oħra mal-Istati Uniti, kien summit tal-Istati Uniti dwar riċerka u ovvjament it-teknoloġija ġiet imsemmija. U kien ċar ħafna ħafna lil bilanċ illi jmexxi d-differenza bejn Stati Uniti u għaw ġej minħabba differenzjazzjoni fil- fil-infieq tal-militar u fil-kamp ċivili. Kważi huma mera ma' xurxin. U ma nafxi xaġa tajba u ħażina l-Istati Uniti, però fl-aħħar tal-ġurnata ir-rwol tat-teknoloġija isseħ ferm iktar malajr. Allura di tistgħu toħduha bħala il, l-isfont ta' dali ħanajt issa. U issa jkolli xi kumment dwar dak li qal issu Rossi b'mod passjonat. Pero bid-dialogu ma' kumpaniji bħal per eżempju GEU, Siemens u Philips u ħafna oħrajn, anka mir-reġjun tiegħek, huwa ċar illi jem tibdil, jem pasta tibdil jaddejjim minnu kem f'dak li għandu xaqsan biex niprofaw insolvu eh, bximot e, eh, e, eh, il-problema li għanna fl-Europa li għan infrastruttura e, antika biex najtek kem jekkija tibdil fil-klima jew kif ukoll il-burden ta' dak li għanna namlu f'dak li għandu xaqsan ma' teknoloġija, enerġija, eccetera. Hemm ħafna punti li aħna rridu npoġġu fl-infrastruttura anka jekkija enerġija riċikata kabli, u allura għandna bżonn din dan il-pasta tibdil biex eh, nibdlu din l-infrastruttura, imma biex namlu dan li nizgur il-legalità eh, ta' regolamenti f'kull pajjiż u li dan namluħ f'dak li għandu xaqsamma xolijiet xogħlijiet ta' favur l-ambjent kif ukoll l-impjiegi jien mandi soluzzjoni ovvjament illi n-nies jitilfu x-xogħol tagħhom, però dak mhijiex ir wol tiegħi u laqqasu tal-aġenzija tiegħi. Imma meta għandna rwol tagħna li najdu li x'nitilfu jekk aħna ma jkollniex leġislazzjoni ambjentali tajba, jekk inti tpoġġi f'posta f'postom direttivi ta' per eżempju direttivi ta' kwalità tal-arja, Il-spejjes li aħna infadlu huma ta' 46 biljun euro. Din mhijiex xi ħaġa li għandna ninjoraw, din hija parti mill-assessjar tal-impatt tagħkom fejn għandek in-nies li huma kompletament impjegati għandhom ix-xogħol, waħda mill mill li għandu jkollna u dimna huwa li mhux illi l-ambjent eh, imur lura. U dinja importanti għat twettiq tal-politika ta'kom. Importanti illi eh, il-politiki ta'kom ma jmorrux lura f'dak li għandu xaqsamma mal-ambjent jina għamilt il-prezentazzjoni qasira, aħna narfu li jem komunitajiet li jett imorru l-lin f'dak li għandu xaqsam ma' impiegi ta' setturi bħal per eżempju ta' prodotti tal-ikel il-jumma differenti mill-mod kif għandhom jiġu adattati adattati dawn il- dawn il-prodotti naħseb illi dan kollu eh, sa jassigura impjek eh, iktar eh, fuq żmien eh, żmien eh, iktar fit-tul. Jekk tippermettu li ndur biex nifoka fuq il-causal links u dwar jekk għandix ħafna xjentisti li qegħdin imeru il-fatti. Iva, jista' jkun hemm ċerti problemi li jeħlu fuq ċerti kwistjonijiet u jiena dejjem miftuħ għal eh, dialogu xjentifiku meta jkollna ċerti dubi dwar xi kwistjonijiet. Imma il kozi link hija bla dubju eh, bla dubju hija anekwivoka sempliċment irridu inżidu din il-konċentrazzjoni ta' emissjonijiet. Iva jina zgura illi ħansib nies illi jgħidu illi d-dinja hija ċatta imma nistgħu nagħtukom provi ċari mal-Ewropa illi it-tisħin tad-dinja qiegħed hemm u li qed diġà jħalli l-effetti tiegħu jekk nistgħux indaħlu iktar eh, gassijiet bħal pereżempju karbonju iswed, aħna fil-fatt qed naħdmu fil-qrib ma' riċerkaturi f'dan il-kamp Eh, b'mod fuq livell eh, kompletament internazzjonali u mhux fuq livell biss Ewropew. Dan qed inkollu fil-bilanċ ta' gassijiet u daw jitlu fil-kamp ta' kwalità ta' arja, karbonju, iswet u oħrajn dawn diġa huma kontributuri ta' dibattitu dwar il-tibdil fil-klima u t-tisħin globali, imma l-effetti huma minimi meta tqabbilhom mal-gassijiet li huma ħatja ta' effett sera bħal metanu per eżempju li huma gassijiet feroċi ħafna meta dawn eh, isiru joħorġu fl-arja Meta dawn isiru eh, f'kwantitajiet kbira bħal pereżempju karbonju iswed fej għandek il-reflective il surface fej dawn allura isiru iktar bir, jib, jibirdu iktar, dawn allura mbagħad se joħolqu iktar problemi bħal pereżempju fil himalajas u jkollhom l-istess effett għal glaciers. Pero dak li għajt isir Eh, fil-Himalayas huwa prodott ta' dak li qed isir fuq livell globali u dak li qed isir fil-Himalayas huwa direttament maqut ma dak li hija taddej fil-baċir Amazoniku. Mal-pjaneta kollha qed isiru eh, problemi riċerka edha turina illi nispera illi ma jsirux dinja kwistjoni ta' coupling li qed isir mal-pjaneta kollha fejn għandna provi ċari u b'saħħithom fej anka fl-Amazonja qed isiru e, qed ikollna problemi li qed insibu wkoll fil-Himalajas. Dwar Kyoto, jekk tippermettili nerġa' lura dan il-punt, Iva għandek raġun, din għandha x'taqsam mal-27 e, pajjiż meta niġu għal e, risultati pozittivi, imma ħanamlu eh, se niprezentaw il- il-rizultati ta' Kyoto ħan nippruvaw naslu għal rizultati ta' Kyoto. Imma meta nħarsu li daw l-installazzjonijiet b'mod gradwali insibu iktar effiċjenzi biex dawn eh, jittirdu l postom jekk intom tħarsu lejn il-Carbon Disclosure Project din tistaw taraw għaddejja u hemm differenza kbira bejn l-industriji kbar u dawk l-industri li jimxu bil-mod f'dak li għandhom xaqsmu ma' teknoloġija ġdida. Imma daw diġa edin iħarsu, diġa edin juru li mumiex, mux tal-li jaslu eh, biex jilqaw, jaslu għal rizultati ta' Kyoto imma li jimxu iktar il-qoddim. Għallu għalek jina ottimista ħafna b'mod kollettiv taħt il-burden sharing, aħna fil-fat pakket illi huwa e, e, huwa e, tajjeb illi e, aħna niprofaw immexxu l-qoddim. Jina naħseb li jina semmejt tal-menu provajt inwieġa pal mistoqsijiet ta'kom, pero jekk jina nsejt, jekk joġobkom irġaw saqsuni. Eħe, tajt il-kalima dwar il-teknoloġija, nerġa lura dwar il-diskussjoni. Li kiju kelkom jistaqsuni l-lum l-investiment Ewropew fil-teknoloġija fejn qiegħed f'dak li jistaqsam mal livell mondjali, jien ngħidlek li maħniex qegħdin fil-quċċata qed naraw eh, affarijiet għaddejjin mad-dinja kollha mal-Ġappun partikolarment Imma il-fatt il li ħafna minn dawn il-kumpaniji edin jaħdmu fl-imkien biex joħolqu soluzzjonijiet end-to-end, jiġifieri soluzzjoni li tibda mill-bidu sal-aħħar, il-teknoloġija tal-bini pereżempju, il anka it-toro, it-trasport li jintuża fit-toro, jiena nħoss li b'mod ġenwini li illi fil-fat fl-Ewropa t-teknoloġija edha eh, pjuttost eh, il-qoddim iktar mill-li naħsbu. U naħseb illi ma minniex aħna bizzer biex nintegraw is-settur ta' trasporti per eżempju ma l-iżvilupp reġjonali f'żoni oħra. U hawnhekk naħseb illi aħna bħala aġenzija li niġbru informazzjoni iktar informazzjoni dwar dan x'andu kif għandu jiġi tradott f'dak li għandu per pereżempju ma' effiċjenza ta' iktar ilma, eccetera. Naħseb et kollox, grazzi ħafna. Grazzi, Signora Direttur. Issa nati il-kelma l-Sur Karl Schlitter. Għaldar boħra grazzi tal-li jena għatmana. U jena ma tantx naqbel ma l-ottimizmu li esprimejt inti u ċifri ottimisti li tajtna Jina jekk fimtek sew inti għat illi kienem bis pajis wieħed illi kien għadu ma laħaqx il-miri tal-protokoll ta' Kyoto. Fimt sew jew ħażin għalix l-Austria edha l-ura 24%, Danimarka 15%, l-Finlandja 10, l-Irlanda 11.5, l-Italja 13, l-Lussemburgu 26, Portugal 9 u Spanja 37% kolla taħt il-miri Ġifiri, xċans għandhom dawn il-pajjiżi kollha biex jilħqu mal-miri ta' Kyoto? U e, x'mezzi se tużaw biex għom jilħqu dawn il-miri? Kif se jilħqu il-miri ta' Kyoto dawn il-pajjiżi kollha? għalix jekk ma jħuwomx mux se jkollhom pożizzjoni qawwija biex jinnegozjaw f'Copenhagen u mbagħad dwar it-tnaqqis totali tal-emissjonijiet fl-Ewropa jekk wieħed jara tnaqqis fl-2009 tnaqqis tal-emissjonijiet tal-Ġermanja li hija akbar mill eh, tal-Unjoni tal Ewropea kollha kemmi l-impatt huwa ukoll il-tnaqqis fil- Ġermanja tal-Vant u dik kienet ta' darba musa terġa' seħ u aħna kemm il ħakna il-mira tagħna f'sitwazzjonijiet normali meta wieħed iqis l-elementi kollha il- kif Aħna morna tajjeb għalix meta qabla ma' sena eh, l-1990 morna tajjeb imma għanna ħafna x'namlu biex nilħu l-miri tagħna. Għalix dak li għadbaqanna qoddimna u se jkun ħafna iktar ibes minn dak li għaddejna diġà. Xnajdu kol dwar il-prodotti l-aktar importanti, Iva għanna 10.5% tal-emissjonijiet globali, imma jekk wieħed iqisu kol il-prodotti esportati għanna ħafna iktar minn 10%. hemm il-problema dar dawk il-setturi li mumiex inklużi fil-protokoll ta' Kyoto, dawn qegħdin jizdidu. Skużawni jekk inkun qed inkun ftit diffiċli imma biex aħna tassew nilħqu il-miri tagħna rridu narawx il-problemi il-problemi reali illi rridu niffaċċaw. Is-Sur Saltan Balksu. Grazzi ħafna, Signora President. Din il-ġimgħa se nitkellmu dwar il-summit ta' Copenhagen għaliex għadha se nitkellmu wkoll mal-Kummissarju Dimas. Jekk eh, naraw l-aġenda, qed nara li hemm bosta punti illi b'mod dirett jew indirett huma marbutin ma' din il-qawlja f'Copenhagen. Mejna se nitkellem dwar dan issa stess għaliex dak il għaltinna id-direttu jaqbel ma dak li naħseb jien u e, nħugost illi ikon nirċivu informazzjoni daqshekk rilevanti l-emissjonijiet fil-Unjoni Ewropea naqsu b-20.7% meta mqablin ma mill-1990, ġifiri nżinna minn 15 tunnellata per capita għal 10 tunnellati per capita. Kif qalet il-direttur li 15 statu, stat membru barra wieħed edin laħqu il-miri tagħhom ta' għal Kyoto l-Unjoni Ewropea hija responsabbli għal 10.5% tal-emissjonijiet globali u mem ebda soluzzjoni lokali għal problemi dinjin. 10.5% li huwa tal-Ewropa tal-emissjonijiet ifisser illi l-Ewropa tista' biss issib soluzzjoni ċkejkna li ma, ma solvi ebda problema jekk taħdem waħedha. La bozz eh, tal riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew għal Summit ta' Copenhagen, seba minn kull għaxar kellima tkellmu dwar is-sem ta' l-Istati Uniti. Il-Viċi President għamel suġġeriment validu ħafna meta konna qed nitkellmu dwar dan fi Strasbourg u għal li kien hemm differenza fl-atteġġament tal-pubbliku uh, Amerikan u anki differenza wkoll fl-atteġġament tal-amministrazzjoni Amerikana. forsi jistaw jibbatu proposti tagħhom bl Imma aħna il rappreżentanti eh, tal-ċittadini Ewropej, waħna aħna se jkollna delegazzjoni qawwija ħafna eh, fil-laqa fil laqa ta' Copenhagen u aħna nistgħu najdu li kellna delegazzjoni qawwija jekk tassew niksbu ir-riżultati mixtieqa. It-tnaqqis tal emizzjonijiet ta' 20% kienet mira ambizzjuża. Aħna rridu li l-miri tagħna jkunu iktar ambizzjużi. Imma aħna f'Copenhagen nistgħu ngħidu wkoll illi nixtiequ illi l-Istati Uniti wkoll naqsu l-emissjonijiet tagħhom. Delegazzjoni qawwija mill-Parlament Ewropew tista' tesprimi l-istennijiet ambizzjużi tagħna u mhux ma rridx ngħid li rridu nobbligaw lill-Istati Uniti ma rridu ngħidu minar laqli illi aħna nipretendu li l-Istati Uniti innaqsu l-emissjonijiet tagħhom ukoll. Grazzi ħafna bil-parnju. Grazzi, Signora President, jenas ħad gost illi nisimak titkellem u bħala deputat Ewropew. Uh, aħna se naħdmu flimkien ma' Signora Lepage u jiena fi Franza u kollu forsi se konna bżon tal-esperjenza tijak kun nafu li fi Franza aħna hemm ħafna xjenzjati li kellhom anke li ma jaqblux ma dak li inti għattilna sfortunatament waqt l-ewwel intervent tiegħek, imma anke waqt it-tieni intervent tiegħek għalhekk aħna għandna bżonn tal-arfin espert tiegħek u l-kwalità tal-arfin espert li għandek inti u tal-esperjenza li qed tikseb bħala direttur ta' din l-aġenzija. L-ewwel mistoqsija tiegħi hija dwar il-żewġ gradi ċentigradi. Għandi u il-konklużjonijiet tal-Kunsil tal-Ministri ta', summit ta' dan l-axħar 29-30 ta' ottubru u rġajna smajna li l-Unjoni Ewropea trid illi aħna u dan il-għam ta' zewċ gradi ċentigradi. Inti għad kien Eh, zida biss ta' 0.8 gradi ċentigradi f'dawn l-aħħar snin. Imma rridu li kunem proposti iktar preċizi, mux zewċ gradi irrid għanna għatanna marġni, imma id-differenza bejn 0.8 u, u zewċ gradi sabiex ikonna tassew eh, ċifra ammont xjentifiku u preċiż Waqt il-Konsil tal-Ministri u koll intqal illi bżon irridu inħejju qafas sot u waqfu forum jew ta' xi entità ta' livelloli li tinħolo u taħt il-patroċinju tal-ġnusma u da l-Aġenzija li tmexxi inti kif tista' Eh, tissieħeb f'din il-governanza sabiex aħna bat ikunu nistaw niżviluppaw eh, u nużaw l-esperjenza illi inti ksibt u bat it-tielet punt illi jiena xtaqt nitkellem fuq u kienu koll il-finanzjament pubbliku anki hemmhekk il- il eh, waqt is-summit dan is-suġġett ukoll ġie diskuss u rridu nfakru u koll il-pozizjonijiet li t-tihdu aktar d-dim fid-daw ta' dak li qal il-kollega Tana Rossi u ħadgost illi eh, nisma il-tweġiba li natat li bżon li finanzjament pubbliku internazzjonali jisu koll biex il-pajizi sviluppati uh, eh, jaraw illi ikunem dan l-svilupp ibbilanċat għalek fuq dan il-rabba suġġett fuq il-finanzjar privat u kol forse tista tajdinna x'taħseb inti. Grazzi xil parnju issa Katrin Van Brent. Grazzi u nifraħlek u koll eh, u nirringrazzjak għall spiegazzjonijiet li tajtna kienu ċari u ottimisti. Naħseb li u importanti illi nkunu ftit ottimisti, eh, partikolari li għedin għamnek fuq l-adbasa ta' Copenhagen. Jek fimt sew, nishtiqek konfermali li inti għat 15 stat membru huma konformi mal-istennijiet tal-protokoll ta' Kyoto indipendentement mill-kriżi ekonomika li għaddejjien minna jiġifieri jekk l-ekonomija terġa' tqum fuq saqajja li jider li eh, qed issi m'għandniex ikollna problemi. Jina irrit nkun ċert illi fimt jekk forsi tista' tikkonfermanna li xidir li huwa partikolarment importanti u dan huwa wieħed mill-lanijiet ġifiri illi xorta ikunem progress fuq livell ekonomiku u fl-istess ħin tnaqqis tal-emissjonijiet tal-diossidu ta' korponju. settur semmejt wieħed minnhom fejn l-isfida għadha kbira ħafna, alla volja l-isfida għadha kbira kullimkien, imma jina naħseb illi fis settur ta' l-industrija, fis setturi kbar industrijali, hemm konvenzjoni li bl-appoċ ta' teknoloġija, bl-ajnuna ta' teknoloġija, aħna nistaw eh, namlu din it-tranzizjoni, ma fil-qasam ta' settur, eh, situazzjonija differenti. element ta' frustrazzjoni għalix jina kelli tama illi nistaw nbidlu il-mentalità, l-atteġġament lejn il-mod kif aħna nużaw il-trasport imma jider illi minflok ma nersu weqreb lejn soluzzjoni il-situazzjoni sejjera dejjem għallar. Fuq livell Ewropew, tista' tgħidli kif nistgħu nbidlu x-xejriet għal ixtinja tas-sew sfida mbagħad dwar l-enerġija li tiġġedded. U għamlek jidirli illi hemm differenza bejn stat membru u wieħor bejn. Irridu naraw din it-tip ta' enerġija mhux biss fid-dawl ta' it-teknoloġija li għanna, ma jekk hemmx politika immirata f'dawn l-istati membri. Imma pajjiżi per eżempju fil-Ġermanja, fil-Germania għandhom riżultati tajbin. L-Aġenzija minn din il-perspettiva għandha data preċiża. Hemm data li turina biċċar x'differenzi hemm bejn stat membru u ieħor sabiex ikunu nistgħu nagħmlu pressjoni fuq ċerti stati membri nikkonvinċuhom illi jridu jkomplu uh, eh, jimmiraw u biex jużaw iktar uh, enerġija minn sorsi ta' enerġija li jiġġeddu. L-aħħar mistoqsija qabel ma nagħti l-kelma lilek, Sinjura Direttur, is-Sur Michel Tremopoulos. Nitkellem bil-Grek jgħid il-kelli. F'Barcellona il-Kunsill Ewropew tkellem dwar dikjarazzjoni li tkun politikament vinkolanti qed naraw li dejjem qed issir sforz biex jissaħħaħ il-rabta legali tal-kop 15. L-ewwel konna qed nitkellmu dwar trattat u mbagħad afas, u issa qed nitkellmu dwar stqarrija illi tkun vinkolanti politikament. X'taħseb inti dwar dan kollu? Mbagħad x'taħseb dwar il-fatt li l-Kummissjoni miex qed tipromuovi għanijiet iktar ambizzjużi. U aħna smajna illi hemm bżonn li l-emissjonijiet jitnaqsu fil-mija sal-2020 u fil-mija sa l-2050. Grazzi. Grazzi, Signora Maglej, dak joġbok twieġeb? jekk joġbok twiġġab għal din l-ewwel sensiela ta' mistoqsijiet. ngħid niċċara xe jkun hemm fir-rapport tal-ġibba dieħla għax mhux qiegħed fidejja bħalissa. Naħseb illi dan se jwieġeb parti mill-mistoqsija ta' Karl li kienet waqta ħafna, ovvjament rritu namlu iktar u le ma tinkludix l-impatt ta' dak il-prodotti importati u il-konsum għandek raġun biex tbieħ aħna qed nagħmlu il-minimu il meta wieħed iqis l-emissjonijiet tal-gassijiet b'effett serra fl-Unjoni Ewropea. Minn banda nistgħu nkunu negattivi ħafna, imma jekk wieħed jaħseb illi se jkollna l-ikbar impatt jekk naraw il-puntat lo u hija propju fl-industrija li aħna rridu nisqu biex innaqsu l-emissjonijiet għalhekk naħseb illi il-politiki li għandna fidejna bħalissa huma ma xir u ma adattati mhux qed ngħid li ma nistax nagħmlu iktar fuq livell tal-konsum individwali imma aħna għadna ma solvejniex il-rebound effect, ġifiri jekk aħna intejbu xejri ta' konsum u inkabru l-effiċjenza dan iwassal għal iktar flus fil-but ta' kulħadd. Imma ma naqadna ma sibniex soluzzjoni għal jekk aħna nistgħux nżommu dawn il-flejjes li nkunu frankajna u ninvestuhom mill-ġdid. Jiġifieri jekk l-industrija tnaqqas l-emissjonijiet u ssir iktar effiċjenti, dan il-flus mbagħad ikunu jistgħu jinvestuhom mill-ġdid u jkomplu jtejbu l-effiċjenza tagħhom. Forsi dan il-komitat ma jkunx irid jiddiskutih dan is-suġġett imma forsi il-komitat li jaħdem fuq il-kwistjonijiet tat-taxxi ikun jixtieq jiddiskutijom. Lura għad ċifri il-rapport tal-ġimma d-dihla huwa immirat lejn il-27 stat membru xoħut minn dawn il-pajjiżi m'għandhomx miri ta' Kyoto imma il- liju 15 u huma l-ewwel 15 eh, il-pajjiż li s-sihbu fl-Unjoni Ewropea minn dawn il-15 il-pajjiż huwa biss wieħed illi ma jkunx laħaq il-miri u mhuwiex impossibbli għaliex illum qed naraw li daħlu fis-seħ l-istrumenti kollha qed ngħidu wkoll illi dan jinkludu l ts imma dan mhux qed jiġi speċifikat fuq livell ta' l-istati membri individwali. Aħna nistgħu naħdmu biss bl-informazzjoni bid-data li għandna fidejna, imma jiena fiduċjuża illi id-data li għandna edha eh, miexa fid-direzzjoni tajba. Aħna qegħdin fejn qegħdin u naħseb illi għandna morru Copenhagen fiduċjużi illi għalla volja hemm ħafna xi jista' jsir aħna qegħdin nirrispettaw l-impenji li ħadna dwar uh, l-import prodotti importati u dak li huma esportati le mhumiex inklużi fir-rapport dwar dak il qal surrossi il-kumpaniji u l-imprizi illi qegħdin imorru inniċsu oħra maħniex qegħdin naraw illi fil-fatt hemm ħafna kumpaniji li qegħdin jitilqu mill-Unjoni Ewropea jmorru iniċsu band oħra. Aħna fl-Ewropa eh, għandna ħafna kumpaniji li qegħdin fuq il-linja ta' qudiem u huma jgħidulek illi ma ma naqs il-fatt il li il-kumpaniji il marru hemm xi kumpaniji li forsi ħarġu mill-Ewropa, ma naħsibx li nistgħu ngħidu li l-Ewropa intlaqtet b'mod negattiv minn dan kollu u naraw jekk hux vera qed isir dan il-, il dan l-esodu li qed li semma s-sur Rossi aktar kmieni. Jiena nixtieq ħafna illi niġi Franza u uh, eh, eh, nikol il-gandofli u nixrob l-imbit fin Eh, u naraw mbagħad xi problemi jista' jkollha Franza mela le bil-qalb kollha niġu inqattaw ftit ta' żmien hemmhekk. Uh, eh, mux il-presidenta tajt li uh, eh, dan il-reġun mux l-aħjar reġun għall-imbejjet franċizi. messa aktar bis-serjet aħna nitkellmu dwar il-mira ta' żewġ gradi ċentigradi u din hija mira għad-dinja kollha. U dan huwa l-aħjar sforz li aħna nistgħu nagħmlu meta aħna nitkellmu dwar 450 parti għal kull milju, dan jatina biss 50% ta' medja globali ta' żewġ gradi ċentigradi ma naħsibx illi ħafna minnkom tkunu tridu tixtru assigurazzjoni illi tatikom garanzija biss ta' 50% kontra xi riskju partikolari. Meta jiena ngħidilkom dan il-grat wieħed, grat wieħed ċentigradu huwa importanti, din hija l-marġni li, li aħna għandna. Kif għattilkom eh, l-Artiku mhux inkluż hawnhekk u aħna fl-Ewropa dal-waqt se naqbżuħ dan il-livell biex aħna zommu medja ta' 0 gradi ċentigradi madwar id-dinja kollha se jkollna nagħmlu sforzi kbar u waħedna ma nistgħu nagħmlu xejn ħafna minnkom għattu illi eh, din diġa responsabli aħna bħal Ewropa għal 10.5% tal-emissjonijiet fuq livell globali. Issa dwar il-finanzi. Din dan mhux ix-xogħol tal-Aġenzija, imma ovvjament aħna interessati naraw kif qed jinħadmu dawn l-affarijiet, forsi hemm mezzi kif aħna nistgħu nużawhom aħjar dawn il-flejjes. U l-adattament huwa wieħed minn dawn il-mezzi, jekk wieħed ma jagħmel xejn, qed xorta waħda qegħdin jintnefqu l-flus u qed jinvolvi ħafna spejjeż kbar. Jekk aħna nagħmlu xi ħaġa llum inkun qed inħarsu ħafna inqas fil ġejjien kemm f'termini ta' ħajja tal-bnedmin u anki fl-ekonomija tagħna. Jekk aħna jkollna pakket ta' finanzi fuq il-fast track nistgħu forsi naslu għal soluzzjoni iktar sodisfaċenti għadini xaħġa li aħna fil-realtà maħdimniex fuqa. Naħseb il-finanzi mis-settur pubbliku huwa importanti ħafna u eh, jista jservi mbagħad bħala katalista biex jattira l-investiment u l-finanzjament mill-qasam privat. Il-qasam privat li jrid li jkun hemm iktar stabilità li l-enerġija li tiġġedet aħna hemm eh, diġà ħafna xogħol li sar li aħna naġġorna fuq l-enerġija li tiġġedded fuq il-politiki u l-mod kif dawn qed jiġu implementati fl-Unjoni Ewropea kemm eh, anki bluzu ta' sorsi indiġeni bil-riħ, per eżempju, l-biomassa, l-enerġija mill baħar U, l-ideja hija li aħna nkomplu b'dan ir-ritmu li qbadna, u nkomplu nagħmlu analiżi għalfejn ċerti pajjiżi qegħdin jużaw dawn il-teknoloġija aktar minn oħrajn jew jinvestu f'dawn il-teknoloġija aktar minn oħrajn. Hija anki il-perċezzjoni li għandu l-pubbliku ta' dawn il-teknoloġiji. Nirreferi għal rapport li ħriġna din is-sena li wera illi fl-Ewropa għandna il-kapaċità illi aħna natu tmin darbit aktar nissodisfaw talba għall-enerġija fl-Europa kollha kemmi tmin darbiet għal tmin darbiet jekk nużaw biss ir-riħ. U allura għalfejn dan mhux qed isir. Huwa propju l-opinjoni pubbliku, l-opinjoni pubblika illi eh, xekkel kollox. Il forsi ċerti pajjiżi għadhom qed ikaxkru saqajhom imma l-potenzjal jeżisti aħna lesti li nilqaw dibattitu li jekk wieħed jara il- il-mira l-enerġija li tiġġeddet madwar l-Ewropa kollha, wieħed jista' per eżempju pressjoni baxxa fuq l-Atlantiku jkun hawn ir-riħ din in-naħa nistgħu nagħmlu bilanċ bejn dawn il-sorsi ta' enerġija li tiġġeddet. Irridu namettu illi il-voltage oli jista' jwassal għal din l-energy rollout. Ma li wieħed jorbot il-Renju Unit ma' Danimarka permezz ta' interkonnetturi fil-Bahar ta' Tramuntana jgħin ħafna biex aħna nkunu nistaw naraw ir-realtà tal-enerġija li tiġġedded x'inhi fil-Istati Uniti hemm 293 regolament illi jxekklu it-tixrid tal-enerġija li tiġġedded imma minkejja dan xorta qiegħda din l-idea qiegħda tiġi iktar aċċettata jiġifieri fejn hemm irrieda l-affarijiet xorta jimxu l-qudiem Jiena ma nafx eżattament eh, xinu għaddej f'Barcellona u għalhekk ma, ma, ma tantx nista' nikkommenta dwar dan imma fil-jiem li ġejjin forsi nkun nista' nkun pożizzjoni li nikkummenta iktar. Grazzi ħafna, Sinjura Direttur, is-Sur Basekut. Grazie ħafna Sinjora McLeod, grazie Sinjora President għall-introduzzjoni dwar xetta tagħmel li u fil-xogħol President ikonu ħafna rapporti tiegħek u kien dejjem xogħol validu ħafna għalhekk minn il perspettiva jiena favur inħarsu lejn il-xogħol tiegħek għall-2010 dak pjanat u naw kif nistgħu intejbu r-rabta Eh, ma dak li qed tagħmlu f'Copenhagen u dak li qed nitolbu li ma tip ta' għanijiet politiċi ħajkunu fuq qodimnet fuq l-aġenda tagħna waħda mill-affarijiet li qed nitkellmu ħafna dwar miri u implementajna ħafna politika dwar l-enerġija sissa ma l-kwistjoni prinċipali hi l-implementazzjoni. Implementazzjoni li l mill-2020 li xe problema hi li s-sena li ġejja f'Ġunju 27 stat membru se jipproduċu il-pjan ta' implementazzjoni u ħajħarsu lejn kif Sejwa jaslu għal miri fl-2020, ma nafu dan mhux biżejjed. Dan huwa l-ewwel pass lejn eh, ekonomija rinnovabbli reali u b'tal daqstant xogħolok ikun sibi ħafna ħares lejn analizi aktar detaljata ta' tilem liema tip ta' ostakli politiċi għanna dimna u l-imma investiment għanna bżon sabiex naslu għal enerġija rinnovabli u miri li jkunu aktar eh, wisa, elettriku ta' 100% per eżempju, din il-politika li ma investimenti ridu issa sabiex niprevjenu li nifukaw biss fuq il-lanijiet 2020 għaliex dan huwa periklu eh, li nifukaw biss fuq l-2020 u li ma li lilin minn dawn il-miri 2020. Mistoqsija konkreta? kwestjoni oħra li wkoll hija importanti ħafna lina bħala parlament s sena d-dieħla biofuels u l-biomassa t ħafna dwar l-indirect land use change u anka eh, dwar il-katina eh, barra mill-Europa nafu sar sissa mill-biofuels fl-Europa xogħol validu imma huwa kruċjali naraw sa punt dawn il- kif da tibdil qed jaffetwa u wkoll l-istoqsija konkreta xa tagħmel EA għas-sena dieħla sabiex ukoll tejna f'dan id-dibattitu importanti fuq indirect land use change. Merci, euh, Monsieur Écoute. Euh, monsieur Theodoros euh, Skilakis. Skilakis. Sir Theodoros Skilakakis. Thank you, Madam Chairman. Uh, thank you, Ms. McLeod. Grazie, grazie, Signor Presidente. grazie, Signora McLeod, al presentazione tijak. Għandi zewċ mistoqsijiet speċifiċi xinressa, l-ewel mistoqsija. Għanda xtaqsam mal-fat illi aħna ġa nafu illi namlu x'namlu illum sabiex intaffu tibdi fil-klima għall 20, 30, forse anke 40 sena li jmiss irdu nadattaw għal tibdil fil-klima illi aħna eh, sakkarna u nistaw naraw dan l-rapport eccellenti bazat fuq pjan reġjonali għall-Alpi U ma nafxek forsi fl-2010 tistawx tarsu lejn adattament reġjonali fil-nofsinhar tal-Ewropa anka fid-daw tan-nirien fil-foresti għaliex kif tafu adottajna riżoluzzjoni b'sib 48 vot hawnhekk fil-Parlament u aħna mħazma mħazba dwar xi tiġri hemmhekk dan qed iseħħ fir-realtà u għambassar illi dan is-situazzjoni l għall fi fis-snin li ġejjin. U għandna 30-40 sena minn dan l-istess fenomenu jirrepeti ruħu, din jiraw l-mistoqsija tiegħi. Tieni mistoqsija tagħmel referenza għal stampa aktar ġenerali tkellimtu ħafna dwar trasport. Mill-li nista' jena, fi fit-trasport għandna problema kbira, imma għandna politik ki differenti s setturi differenti, għankom naħta l-Konsil, issa l-Konsil għet jadotta naqis 20% għal settur marittimu, naqis 10% għal trasport blajru, għal ferroviji, għet naraw mod indirett għet jaqa taħt politika ħarxa ħafna lix għet tuża l-elettriku u trasport fuq il-toro qed naraw eh, sitwazzjoni li għadha miftuħa. Għandi żewġ mistoqsijiet marbuta ma' dan. L-ewwel mistoqsija. Għandkom xi tip ta' informazzjoni dwar kif is-settur differenti tas-setturi niċsu qed ngħidu li trasport marittimu għalar, pereżempju, jew forsi it-trasport blajru jew it-trasport fuq it-toroq. U kif dawn is-setturi jikkompetu ma' xulxin għaliex jikkompetu bejnietom iva u jekk konna politiċi differenti fuq kif nitrattawhom, mela allura ikonna effetti mhux mixtieqa kemm f'termini ta' tniġġis u ovvjament eh, f'termini ekonomiċi. Grazzi. Beaucoup, Madame Nessa Childers. Grazzi ħafna. Sinjura Childers, grazie Sinjura Meglade, sibt xogħol akut li ħafna u jgħina wkoll f'xogħolna jgħina MP ġdida mill-Irlanda u nieħu gost nara li trattat ta' Lisbona fl-aħħar ġie firmat illum u l-effett li se jkollu fuq tibdil fil-klima nittama li jkun konsiderevoli. Nħos punt minn dak l-arkelim qabli dwar biofuels u rinnovabli illi mux eh, sekunu eh, oqsma li ħajkun hemm duplikazzjoni fuqhom. Grazzi ħafna. Is-Sinjura Rivers. Grazzi, Sinjura President, grazzi Sinjura Direttur. Jina, xtaqt tinkunna naf jekk komx data dwar paraguni tal-istrateġiji ta' pajjiżi differenti biex innaqsu l-emissjonijiet ta' gassijiet b'effett serra għaliex ejja ngħidu pereżempju it-taxxa eh, ekkim sejħa tal-karbonju fi Franza din it-taxxa li teżisti fil-Ġermanja, fl-Ingilterra, issa fi Franza wkoll dan għandu din it-taxxa għandha impatt kbir fit-tnaqqis tal-emissjonijiet u x'taħseb inti illi din it-taxxa minn ma wieħed iqis l-enerġija li xi din it-taxxa eh, hija fuq it-taxxa tal minn sorsi fossili, fuq fuels fossili, per eżempju elettriku illi mbagħad se jkompli jiżviluppa eh, tisħin permezz tal-elettriku l-enerġija nukleari u ovvjament mbagħad jerġa' jkun hemm żieda fil-gassijiet b'effett serra. Umbat najdu nisimaw spess min jgħid il-trasport ta' trakiet li jagħmlu ħafna missjonijiet ta' gassijiet b'effett serra u x'taħseb inti li kunem taxxa tal-karbonju fuq il-frontieri għaliex hekk wieħed joqgħod qabbel it-trasport bl-ajru, bil-baħar, fuq it-toroq. U hemm difett fis-sistema għaliex ċerti prodotti per eżempju il- ta' low kif li mur fil-ċina, dan jam dawn fil-ċina jamluħ parke u l-parke jerġa jiġi lura fi Franza. Għalek, mela, jekk ikun hemm din it-taxxa fuq il-frontieri, namlu minn flok din it-taxxa nistgħu namlu sforzi veramenti biex ma noqdux eh, ikun hemm it-taxxa fejn verament hemm bżonna. X'taħseb inti issa tieni mistoqsija dwar il-ħażna tal-diossidu tal-karboni taħt l-art fejn qegħdin fejn wasalna bir-riċerka, u eh, dawn l-iskadenzi li aħna mbagħad irridu nillimitawhom, eh, x'taħseb inti dwar il-ħażna tal-diossidu tal-karbonju taħt l-art. Merci, Monsieur le Président. Grazzi, Sur President. Signora Direttur, zewċ punti dwar dak li għadu kif għal-kollega tagħna dwar l-aċċess għall-informazzjoni tal-informazzjoni li għandha l-Aġenzija għalina dan huwa element eh, importanti ħafna Jena u kol ħdimt fuq il-rajt dokumentakom kif nistaw noħolqu s-sistema li tippermetti li il-deputati parlamentari li jixtiequ u eh, imorru malaj malaj jisibu l-informazzjoni li għandhom bżon kif tista' tagħmel ħajjit naftit iktar faċli. Din eh, forsi tista' taħseb li huwa biss dettal, imma ħafna minna nixtiequ li nkunu nafu kif nistgħu nagħmlu dan. Imbagħad mistoqsi oħra iktar ta' sustanza dwar l-adattament tal-bidla fil-klima. Naħseb li waħda mill-aħjar mezzi, waħda mill-aħjar mezzi li aħna għanna huwa li inħab rridu inħadmu biex inbidlu l-mod kif aħna niproduċu, nikkonsmaw u kif nejxu għalli nifmu ta' kollu li se jinbidel għalina u li għalek naħdmu biex noħolqu pjanijiet tal-adattament tal-bidla fil-klima bbażati fuq eh, informazzjoni oġġettiva li tistaw tatuna intom. Sabiex dan huwa l-aħjar mezz li nistgħu nużaw kemm biex nikkonvinċu l-industrija, l-ċittadini tagħna, soċjetà ċivili għalix ek nistaw inqajmu kuxjenza nuru x'se jiġri u għalek noħol u strategiji ta' adattament biex naddattaw unħejju ruħna għal din il-bidla li żgur se jkollna ngħaddu minna. anki il-rapport ta'kom dwar l-alpi jagħmel ftit minn dak li qed nissuġġerixxi jien. Okay. Last round of questions and your answers. Grazie ħafna, tista' tirrispondi, Iva. Kemm qed nieħu gost ah, nisma' dar mistoqsijiet, naħseb qed tieħdu gost intom ukoll. Mela, ħanibdew bil-biofuels. U uh, ir-rinnovabbli f'termini ġenerali. Jiena ġejt informata mill-industrija li biofuels eh, l-outmarking se jaqassana d-dila, t-tini ġenerazzjoni. Għamenna analizi life cycle tal-ewel ġenerazzjoni, t-tini ġenerazzjoni t-potenza ta' t-tini ġenerazzjoni. U għanna titjib konsiderevoli fil catalytic conversion u dak li se jwassal. U xaħġa liħu għazbija, tajjeb. Pero, t-tini punt, Nasib il-kol konxem il-fat li kena dibattitu wara li eh, ħarġet il-mira, forse b'mod mhux sostenibli u ximpen kien hemm x'impazz kien se jkun hemm darba fuels fil-pija tad-dinja li nista' ngħidu illi konna dejjem aktar effettivi sabiex inwaqfu ħafna minn darba fuels milli jaslu fit-territorju tagħna Minna bħal mod kif ġaw ġew inklużu fi diskussjoni dwar il-kommerċ. Però nista' nara illi qatt għandna possibilità kbira sabiex nużaw biofuels għal eh, l-inklużjoni speċifika tal-fuel economy. Ma nix nħaltu dan ma l-użu ta' materjal bioloġiku sabiex eh, nagħmlu affarijiet oħrajn. Aħna dejjem ngħidu, nerġgħu ngħiduh fir-rapport Ejja nkunu nafu x'qed nagħmlu, però rridu nużaw l-affarijiet viċin lajn innifisa. Jekk trid tużar biomassa, uża qudiem eh, impjanta ġenerazzjoni li jkun viċin lajn tal-biomassa. Qed naraw telf tal-foresti madwar id-dinja ma nafx il-figura ħarija, imma tlifna xi 30 sa 40% tal-foresti madwar id-dinja mill-seklu li għaddiet f'nofs is-seklu fil-fast, qed nara nitkellmu fuq ammont kbir ħafna u minħabba telf ta' foresti titlef il-abilta ta' abda tal-karbonju fil-ħamrija fl-aħħar 20 sena tlifna madwar jidirli 15% tal-kapacità tal-ħamrija illi tassorbi il-karbonju u dan ukoll narawh fl-oċeani. Imbagħad tibda tara li l-problema mhijiex marbuta biss mas-siġar hija marbuta wkoll mal-ħidma tal-ekosistema nifisa. U dan injorajnieh meta tkellimna dwar biofuels hawnhekk is-sena li għaddiet. U għalhekk l-użu tal-art, il-kwistjoni tal-użu tal-art hija l-iktar waħda fundamentali illi nindirizzaw il-kontribuzzjoni minn l aġenzija u jiena dan il-punt vers qudiem kommissarji fl-Ewropa nittama li salaħat din is-sena ikonna eh, rivoluzzjoni kwieta biex hekk, għal dak nirċaqsam statistika għaliex nafu u smajna il-kap ta' Eurostat jitkellem b'mod dettaljat eh, skont ukoll dak li kisab miljon illi anka jkonna environmental accounting illi ħajkun biswit eh, il-dak ekonomiku. Għan fuq GDP, pero affrit uħrajn, etnajdu illi trattaw l-ambjent fl-istess level bħal l-impjigi, per eżempju, kif nitkellmu kol dwar in-numri eh, inklużi fl-GDP. U biex immur lura l-domanda ta' sur xliter sabiex nimmotivitaw dan it-tibdil fil-konsum, bżon nitkellmu kol l-ċittinin dwar dar klet li konsmaw. Għadda kien xasam lassi, u għal-daqstant jina naħseb illi jekk nistaw ninkludu l-Europa u l-Eurostat f'kull pajjiż tagħna u kol nikonsidraw illi impoġġu environmental accounting fil-proċess u nizguraw l-użu tal-art u tibdil fl-art u anka l-ilma l-ilma u importanti ħafna, irridu nifmu illi ovvjament l-inċidenza ta' nirien fil-foresti irridu kol narawħ dan marbut ma' kwistjonijiet ta' aquifers u reservoirs. Hija xi ġakkujieta din mhux wis nitkellmu dwarha pero hija essenzjali sabiex nitrasformaw dialogu li se jkollna madwar id-dinja. Għalfejn ngħid madwar id-dinja għaliex fil-fatt l-Aġenzija f'Copenhagen flimkien mal-kollegi fil-Brażil u l tad-dinja huma Eh, eh, kommessi biex jigglobalizzaw din il-metodoloġija, għalhekk ma qed nitkellmu dwar eh, leakage, deforestazzjoni, se jkunu nistgħu jkollna rapportaġġ, monitoraġġ u verifikar f'qafas li huwa rikonoxxut universalment. U Dini għanna ħahra tal-munita ta' diskussjoni ta' Copenhagen, ikonna xaġa ta' tifsira sabiex b'mod ġenwin inkunu responsabli għal dak li għandu ma' minn fejt niksbu l-lejjun u kol nitkellmu dwar xed jintilef pal per eżempju rainforest tropiċi madwar id-dinja. Methodology standards għal accounting ambientali xaġa ħares u d-dim konħanġibu koll eh, accounts għandhom xisma li ma naħseb jazdukom għal-ix set kuna tistaw taraw kemm bużajna mill-ilma fl-Ewropa ħajkolkom ukoll kwalità tal-arja, l-art, ecc. ecc. Punti ħor li ħanres u fis-snin li ġejjin hija rabta mal program ta' ta' monitoraċ spazju l informazzjoni wkoll direttament relatata ma' risorsi naturali u l-akkontabilità ta' dawn ukoll dan se jgħaddi permezz ta' Galileo ħaj ġenna nkun aktar preċiżi dwar trasport. U għet mill punti li trasport huwa eh, nies minnu huwa tracking device. Il-diskussjoni fil-passat ma trattawx di l-problema tal-kabotaġ eh, trakiet vojta illi irresqu l-arja minnaħa l-oħra minħabba nuqqas ta' ftejim fuq eh, transport networks ċana xifisru fil-realtà. Qed naraw protetti għaddi minn parti fl-Europa l-oħra, mbagħad ma jkunx hemm relazzjoni reċiproka sabiex it-trak jerġa' jmur lura bi prodotti ġo fih. Dan huwa mm, punt irridu nindirizzaw. Galileo flimkien ma' GMES jista' jara kif jista' fl-aħħar mill-aħħar ikonna eh, sistema politika ta' trasport aktar valida perċentwali iva n-num kienu preċiżi trasport marittimu il-ferroviji dawn ikkontribwixxew mod globali u fl-Ewropa għandek raġun. Eh, trasport bit-trakiet hija ħaġa kritika li rridu nindirizzaw u nistudjaw imma huwa qasam li rridu niffaċċjaw permezz ta' limiti dwar l-emissjonijiet tal-karbonju fitra kien nifsu għat naraw ġa tibdil eh, fi preżent. CCS u x-taħdem jew le, Iva naħseb illi binna na direttiva, qed nimxu l-qoddim, jaqbilla taħdem però hemm bżonn sforz kbir fil-żmien li ġej fuq l-għażla tal-proġetti u anka kif it-teknoloġiji jevalwaw ir-riskju dawn huma punti li ġanuna nkunu viġilanti ħafna fuq sekwestrazzjoni tal-karbonju. Fuq il-frontieri l-ewwel netridu nimmaterjaw fejn it-trasport qiegħed u finalment naħseb illi jekk nistammur lura l-punt tas-Sinjura la-paġ forsi ridu nirriflettu fuq xi ħaġa li aktar viċin tal-ħtiġijiet tagħkom, però l-informazzjoni tal-Aġenzija hija disponibbli provajna nagħmlu ħafna traduzzjonijiet u kieku konna budget iktar qawwi jkun hemm aktar traduzzjoni, però aħna dependu fuq l-istati membri sabiex jgħinuna nagħmlu traduzzjonijiet u aħna mpenjajna ruħna sabiex ikonna informazzjoni iktar aġġornata, għalek ma jkunniex nidependu eh, biss fuq eh, eh, pubblikazzjoni ta' rapporti, imma nipprovdilkom iktar informazzjoni b'tali mod li tkun tistgħu u wkoll sabiex ikollna idea aktar ċara illi nwassulkom aktar fuq il-PDAs tagħkom jekk għandkom fuq telefoni tagħkom bitwissijiet sabiex ngħidulkom xemm ġdid u fil-ġimgħat li ġejjin ħankunu qed nibdew Ion Earth fejn fuq il-website sakom tkun tistaw tiksbu informazzjoni manka fuq il- Eh, magni personali ta' kom ikolkom informazzjoni fuq kwalità tal-arja, noxox u anka ehm, kwalità tal-ilma, u kom opportunità parla parlamentari manka ċittadini li tajdunna eh, ottuna l-opinjoni kom. Malek, mod gradwali qed noħorġu teknoloġiji ġodda sabiex il-kol kemm intom tkunu tistaw taraw x'tibdilem fl ambienza biex ukoll ittuna aktar informazzjoni lura. Tassew naħseb li fundamentalment il-dinja tal-informazzjoni ħat imbidel fis-snin li ġejjin u l-kol ħankun nipprovaw nigwitawkom minn din id-dinja sabiex tiksbu tal informazzjoni. Xaqni ringrazzja l il kol għal-mistoqsijiet tant interessanti illi li. Dwar in-nirin, Iva. Fil-programm ta' ħidma tas-sena d nkludejna attività ta' protezzjoni ċivili b'mod partikolari fuq eh, tmexxija ta' każijiet ta' diżastri qed naraw li nirin fil-foresta u nuqqas ta' ilma qed isiru eh, diżastru jekk inti ma tindirizzhomx għal problemi ma m'hemm nebda sostituti fuq il posti kolkom eh, mezzi ta' emerġenza. U dan huwa parti mix-xogħol tagħna taħt il-programm GMES għal darbohra mmur lura għal fatt li għamilna investiment l-Ewropa sabiex mod operazzjonali konna da sistema satellitari li jaħdmu kif suppost tista' għandna u li naħdmu mal l-Aġenzija ta' Riċerka Konġunta mal sat membri sabiex ninvestu ktar eh, eh, investiment fil-nixfiet u anka fil-foresti u jena nemmen li fis-sena li komplu l nintensifikaw dak li qed naraw u dak li l-pubbliku jrid ikun jaf dwar kif ħanibdlu il-mod kif aħna nejxu fl europa Grazzi. Ja, ċaklin ti. Grazzi. Ħafna, Signora McLeod. Dik kienet serje ta' diskussjonijiet informativi ħafna kollha konvinti li qed tagħmel xogħol siewi u aħna narawk għall konferenza ta' Copenhagen u nixtiequlek kull suċċess fix-xogħol tiegħek. Qabel ma jiltilqu il-membri, hemm kwistjon, hemm mistoqsija waħda, hemm numru ta' nies li talbu biex nipposponu il-vot dwar l-lista tal-carbon leakage. xi wħud fil-Stati Uniti il-ġimgħa l-oħra ma kellhomx ċans jaqraw id-dokumenti u allura Eh, kellna u koll xuhut li jishtiqu jisimaw li l-Kummissarju Dimas ma nafx allura xana namlu imma il-ħamis fraxa ta' filgħodu hija possibilità jew inħallu għal-għada imma biex impodduwa fl-axħar ta' l-agenda 12-20 wara li nkunu smajna l-Komissjoni forsi aħjar għada għax bekk il-membri kollha jkunu preżenti allura jkollna dibattitu fid-disa neħħejna il- neħħejna l-punt 6 nisimaw mill-Kummissarju Dimas u naħseb kulħadd ikun kuntent hekk. U wara d-dibattitu nistgħu nieqfu wara id-dibattitu naħseb nistgħu nibatu e mail lil membri kollha biex bekk kulħadd ikun informat. Il-lejli tajjeb il kulħadd narawkom għada.